Dear colleagues, I think that it is time to... Eżis kollegi, naħseb li wasal il-ħin biex nibdow. L-ewwel qabel kollox nixtieq nilqa il-kummissarju nominat għas-saħħa u s-sigurtà sikurezza tal-ikel, is-sur Vitenis Andriu Kajtis, u ngħaddi minnu fih issa biex nitkellem il-sin twelidi. Il-portafol tal-kummissarju nominat ikopri firxa wiesa ta' politiki u parti kbira tal-ħidmiet leġislattivi tal-Parlament. Il-Kumitat Envi impenjat ferm fil-protezzjoni tas-saħħa tal-ċittadini, għall ugwaljanza ta' trattament tal-pazjenti kollha tal-Ewropa u għall-livelli l-aktar għoljin tal-sikurezza tal-ikel fil-katina tal-ikel. Is-sur Andrew Kaitis huwa kirurgu kardjoloġiku kwalifikat kważi 20 sena fil-prassi medika fil-saħħa fil-Litwanja, kien Ministru tas-Saħħa mill-2012 l-2014, periodu fejn kien kopra wkoll il-Presidenza Litwana tal-Unjoni Ewropea. Barra minn hekk għandu iktar minn 20 sena esperjenza parlamentari għax kien kopra rwoli ta' deputat għal sitt leġislaturi fil-Parlament Litwan. Kien President tal-Kumitat tal-Affarijiet Ewropej u mexxa wkoll id-delegazzjoni Litwana għal-Konvenzjoni fuq il-Futur tal-Ewropa. Palma tafu, dan ismiħ huwa organizzat mill-Kumitat tal-Ambjent bħala Kumitat Mexxej u mill-Kumitat Agri, Kumitat tal-Bidja bħala Kumitat Assoċjat. Ħajkonna total ta' 45 kelliema, sitta minnhom huma tal-Kumitat Agri. Nistaq infakkar ukoll li skont il-linji gwida l-approvazzjoni tal-Kummissari, il-Parlament il parlament jevalwa il-kummissari nominati għabbażi tal-kompetenzi ġenerali tagħhom, tal-impenn Ewropew tagħhom u tal-indipendenza personali. Jiverifika wkoll l-arfin tal-portafoll tagħhom u anki l-kapaċitajiet tagħhom ta' komunikazzjoni. Qabel ismieħ il-kummissarju nominat ta' tweġiba bil-miktub għal mistoqsijiet bil-miktub li ressaqnilu, il-tweġibiet bl-Ingliż tqasmu l-membri Is-26 ta' Settembru l-verżjonijiet lingwistiċi kollha l-oħra tqasmu l-bieraħ wara mofsinhar. Preferenza l-istruttura tad-dibattitu, il-kummissarju nominat ser ikun mistieden jagħmel stqarrija ta' ftuħ għal mhux iktar minn 10 minuti fil-bidu u mbagħad fit-tmiem il-laqa ikollha 5 minuti biex jagħmel stqarrija ta' eluq. Wara l-introduzzjoni jkun hemm ħin għal 45 mistoqsija tal-membri parlamentari Ewropej maqsuma ferba blokok. L-ewwel blok ħajkun mamul minn seba' mistoqsijiet iktar twal ta' 5 minuti bis-sistema ping-pong b'domandi mresqin minn rappreżentanti tal-gruppi politiċi. Bekk ikonna minuta l-mistoqsija, żewġ minuti għat-weġiba, minuta l-mistoqsija supplementari u minuta għat-weġiba supplementari. Imbagħad ikonna t-tieni round 26 domanda qasira 3 minuti kull wieħed mresqin mill-membri tal-Kumitat MV. F'dan il-każ ikonna minuta l-mistoqsija taftuħ u żewġ minuti għat-tweġiba. Imbagħad fit-tielet round ikonna il-mistoqsijiet tal-membri tal-Kumitat Agri, mistoqsijiet osra, mbagħad nispiċċaw b'seba' mistoqsijiet osra min-naħa tal-membri tal-Kumitat MV. Sabiex nirrispettaw il-ħinijiet u nispiċċaw is-smieħ fil-ħin ġala darba regolament jgħid il-smieħ rid idum kollox ma kollox lezzijat sigħat nixtieq nistieden il-membri kollha tal-kumitati u anke l-kummissarji nominati żommu mal-ħin. Ħajkun hemm 10 sekondi ta' tolleranza kull wieħed għal żewġ entitajiet. Mbagħad il-mikrofonu jintefa' jkun hemm masterisk jidher fuq l-iskrin tagħkom 10 sekondi qabel ma jintemm il-ħin tal-kelma u xorta waħda nista' nuża l martel bħala president biex infakkarkom l ħin spiċċa. Nfakkarkom li l-interpretazzjoni hija disponibbli bi 23 il-sin u kulħadd jista' jitkellem bil-sin tiegħu dibattitu għam xandar bi-streaming fuq l-internet fil-sit tal-Parlament Ewropa u dak li jkun jistaw kol jiddownloadja il-smiħ u l-interventi f'dan smiħ. Nad l-mikrofonu minnu fih l-Kummissarju nominat Vitenis Andriu Kajtis għad l istarrija ta' ftuħ jek jozbu. Mr. President. Aziz President, membri onorevoli tal-Parlament, huwa unur kbir għalija li jgħatawn qoddimkom illum bħala parti mit-tim ta' Jean-Claude Juncker qoddim ir-rappreżentanti eletti demokratikament minnaħa tal-poplu Ewropew biex naqsam il-femiet ma'kom u biex nikseb l-approvazzjoni ta'kom għan nomina tiegħi bħala Kummissarju Ewropew għas-saħħa u s-sikurezza tal-ikel. Permettu li nibda billi ngħidilkom xi ħaġa n-nifsi min jien, l-esperjenza tiegħi u għala nħoss li intom tistaw tafdawni. Għattajt Attajt l-ewwel sitt snin ta' ħajti f'waħda mill-gulags ta' Stalin. Ferm iktar il fuq mill-ċirku artiku fis siberja twilit familja ta' uffiċjali ċivili Litwani deportati, missieri Bħal missieri Sożiti jiena ġilit kontra l-oppressjoni sovjetika u l-tkazbir ta' drittijiet tal-bniedem, ħaddant il-verità, il-ġustizzja u l-ugwaljanza. Dartejn ġejt miżmum investigat mill-KGB u ġilit għall-indipendenza Litwana u jena gburi li jena wieħed mill-awturi tad dikjerazzjoni tal-indipendenza u l-Kostituzzjoni ta' pajizi. Għalija ġelliet kontra reġim totalitarju l-estremizmu, l-Unjoni Ewropea hija impenna l valuri Ewropej, gburi għal kisbiet tal-integrazzjoni, il-paċi, demokrazija, l-ġustizzja soċjali, il-ġit. Jiena sibt lok naturali tiegħi fil-filosofija politika tad-demokrazija soċjali. Jiena mitħla ta' Brussell, Jiena mexxej delegazzjoni Litwana tal-Konvenzjani għal futur tal-Ewropa taħt Giscard d'Estang u Giuliano Amato u Jean-Luc Dahan għalmuni kif nibni kompromess fl-Ewropa. Mitħla ta' numru kbir tal-mexxejja kurrenti tal-Unjoni Ewropea. Kentejn bil-Litwan issa. Membri onorevoli tal-Parlament, jiena studjajt il-medicina u jiena kirurgu bħala professjoni. Għal 23 sena l-impik tiegħi kien eh, jitratta dwar kif insalva l-ħajiet. Kelli l-kura tan-nies l qalbi dan hija sejħa tiegħi u għalhekk f'Mejju din is-sena jiena ġiet elett eh, bħala viċi president tal-Assembleja Dinija tas-Saħħa. Passjoni oħra tiegħi hija l-istorja, studjajta u għaddejt minn ħafna mill-istorja, mill-gulag għal kummissarju nominat Dan hija din hija miġja twila ħafna li tivvjaġġa tul ħajja waħda. Ovvjament jiena politiku kollu jiena kburi li l-kostituenza tiegħi fid-distrett ta' Vilnius ġewni sid darbit għall-elezzjonijiet tal-Parlament. Kontu kol eh, agent speaker fil-Parlament Litwan, kontu kol president u viċi-president tal-Komitati tal-Affarijiet Soċjali u l-Affarijiet Ewropej, kont Ministru tas saħħa u gburi l nomina tiegħi diet biex il-Kummissjoni se tapprovani għal maġġoranza eh, tal-voti mill-Parlament Litwan biex inkun kummissarju nominat. E permettu li issa nitkellem dwar il-prioritajiet tal-politika. l rkupru ekonomiku tal-Ewropa hija għan u lin u jiena konvint li l-politika ta' sigurezza tal-ikel l s-saħħa jistgħu jkollhom kontribut siwi. Nibda bis-saħħa. Is-saħħa huwa l-element ewlieni tal-ekonomija tas-suq soċjali. Nemmen fi xprun ġdid tas-saħħa fl-Ewropa. In-nefqa fuq il-saħħa mhix spejjeż żejda, l-aċċess universali u f'waqtu għal-kura u għal-medicina u investiment tal-kapital uman u l-produttività. Rridu naħsbu l-lin minn l-infieq u l-kisbiet. Rridu naħsbu dwar is-saħħa bħala qass u lini għas-soċjetà għalhekk kien ħan appoġġa li niġbru flimkien l-isforzi tal-Istati membri biex jinvestu aktar fis-saħħa biex insalvaw il-ħajjiet. Flimkien nistgħu nagħmlu iktar Jekk nisbdu ħabel wieħed nistgħu naħdmu aħjar u ngħinu n-nies jgħixu ħajjiet b'saħħithom. Ħanaħdem flimkien mal istati membri biex itejbu l-effiċjenza tagħhom u s-sostenibilità tas-sistemi tas-saħħa biex bekk jistgħu jipprovdu aċċess ġust u ndaqs għall kura għaċ-ċittadini kollha. Għal dan il-għan għan izviluppa l-esperienza u koll fuq il-valutazzjoni tal-prestazzjoni tas sistema tas saħħa importanti ħafna Nappoġġaw il-kopertura tas saħħa universali, nsaħħu l-kura primarja, l imprintejbu l-kwalità u sikurezza, l-promozzjoni tal-saħħa elettronika, dawn huma ftit mill-affarijiet li naħdem fuqhom. Il-prioritajiet tiegħi fuq is-saħħa pubblika huma ta' bilħaq il-promozzjoni, il-prevenzjoni u l protenzjoni għal kulħadd. Jien nippjana li nkomplu nsaħħu il-prevenzjoni, iktar ma' sistemi tas saħħa jiffukaw Issa fuq il-prevenzjoni inqas ħajħalsu għal trattament fi żmien 15-20 sena. Mish qiegħed tagħmel biex ngħid lin-nies li jieqfu jpejpu jew ma jixorbux aktar l-alkoħol, jien qija tagħmel biex ngħid li l-ħajja tista' tkun tant aħjar mingħajr it-tipib u mingħajr l-abbuż tal alkohol Il-promozzjoni tal-stil ta' ħajja f'saħħitha hija ta' importanza ewlenija. Jekk jiena nikseb il-fiduċa tagħkom, ħanamel dak kollu dispożizzjoni tiegħi biex inħares il ċittadini minn kwalinkwa kriżi tal-ikel jew tas-saħħa li tista' tfeċċ. Ser niżgura li l-Unjoni Ewropea jkollha kapaċitajiet ta' tħejjija l-emerġenzi u tkun f'pożizzjoni tajba biex tiġġieled b'mod rapidu kwalinkwa kriża nista' jkollha impatt fuq is-saħħa. Il-tifqija tal-ebola turi li tista tfakkarna li għandha tfakkarna il-periklu ta' eh, l-marda tinferex fl-Europa u x'tista t kawża għalhekk għalek irdunajnu dok fil-bżonn u ċittadini tagħna u nagħmlu tajjeb għad-distak tas-saħħa li hemm fl-Ewropa. Ix-xogħol tiegħi mmexxi mill-valuri tal-ugwaljanza u solidarjetà għandhom imexxuna biex insaħ ikonna saħħa l kulħadd u kulħadd ikun ikun maqu tas-saħħa. Fl-aħħar irridu nagħtu ta' ċittadini tagħna permezz tal-leġiżlazzjoni Ewropea anke permezz tad-direttiva tal-kura tas-saħħa transkonfinali. L-implementazzjoni tagħha hija importanti u kruċjali. Anke drittijiet tal-pazjenti huwa importanti u ħnaħdmu għat trasposizzjoni tad-direttiva tal-prodotti tat-tabak biex immexxuha għal liġijiet ta' implementazzjoni. Issa fuq is-sikurazzjoni fuq is-sikurezza tal-ikel u ħanitkellem bil-Pollak. L-Unjoni Ewropea għandha politika ta' sikurezza tal-ikel żviluppata tajjeb. Iżda rridu nibqgħu b'sebgħinejn u nkunu lesti għal kwalinkwa sitwazzjoni ta' kriżi. Il-priorità tiegħi li niżguraw li ċittadini Ewropej ikomplu igawdu mill-iktar l-ikel sigur fid-dinja. Għandna bżonn ikel sigur biex iċ-ċittadini tagħna jibqgħu f'saħħithom. L-standards ta' sikurezza tal-ikel huma wkoll qass għall produtturi Ewropej biex jikkompetu fis-swieq globali u nixtieq nivvaluta fejn nistgħu tassew ġenwinament nissemplifikaw ir-regoli ta' sikurezza tal-ikel. Is-settur tal-ikel huwa wieħed mis-setturi ekonomiċi l-kbar fl-Ewropa u għalhekk jikkontribwixxi għal ħolqien tal-impigi u għal iktar prosperità. Mod partikolari għall impriżi żgħar u ta' daqs medju li huma s-sinsla ta' settur tal-ikel Irridu nagħtu ħarsa lejn il-kwistjoni tas-saħħa u tal-likel b'saħħtu għaliex din hija xi ħaġa mill-fatturi li l-ħajja tal-bniedem u s-saħħa tal-bniedem tiddependi fuqha. Irridu ntejbu din is-sistema billi naħdmu flimkien mal-partijiet interessati x'kulħadd għandu rwol x'jaqdi mill-produttur individwali għall-operaturi għall-leġislatur Ewropew u kulħadd jibbenefika. L-istorja reċenti u rietna kemm malajr il-fiduċa fl-ikel tista' tiġi minata mill-frodi. Ħankun rigorus mill-li niżgura li jkollna l-odot xirqa biex nillimitaw l-ambitu għal frodi u livell indaqsa l-operaturi kollha. Membri onorevoli tal-Parlament ħankompli bil-Ġermanis. Sinjuri, fiħdan l-ewwel sitt xhur tal-mandat jien ser nkun qed nirrevedi l-proċess ta' taħid ta' deċiżjonijiet għal GMOs, l-organizmi modifikati ġenetikament. Skont ukoll l-linji gwida ta' politiċi tal-President Elet Juncker. għankompli diskussjonijiet li għaddejjin bħalissa wkoll fuq il-proposti tal-koltivazzjoni tal-GMOs. eżamina bir-reqqa il-proposti kollha dibattuti fil-Parlament u fil-Kunsill u mod partikolari nsemmi l-pakketta miżuri fuq is-saħħa tal-annimali, tal-pjanti u l-kontrolli uffiċjali. Lan tagħhom huwa li nsaħħu l-liġijiet tagħna u nagħmluhom iktar komprensivi. Biex nikkonkludi jekk niġi approvat ħankun qed naħdem mod miftuħ u trasparenti ġejt elett sid darbiet tal-Parlament Nazzjonali u nara l-Parlament Ewropew huwa msieħeb Paulini Fl-aħħar permettu li ngħid li nles naqden nies li għażla li li għamilt iktar minn 40 sena ilu waqgħat ma dispjaċini li għamilta. Jekk nikseb il-fiduċja tagħkom naħdem għaċ-ċittadini ma' ċittadini bidjalogu sfiq ma'kom il rappreżentanti diretti ta' ċittadini Ewropej. Flimkien naħseb li nistgħu nqarbu li ċittadini rib l-istituzzjonijiet Ewropej. Iż-żmien huwa differenti, issa ejja namlu il-riżultat, niksbu il-riżultati. Grazzi. Thank you. And now we start the first Grazzi. Nibdew bl-ewwel round ta' mistoqsijiet, mistoqsijiet. Twal, l-ewwel kellim, l-Onorevoli Peter Lise. Iva, grazzi. Grazzi, President. Kummissarju nominat. Merħba. Merħba unek dan il-Kumitat. Fil-valuri komuni tal-Unjoni Ewropea xi ħaġa li diġà semmejna. Għandi xi punti nixtieq nitkellem dwarhom miegħek. L-ewwel nett, li klonar tal-annimali. Taf li l-Parlament ressa proposti pjuttost mifruxin. Aħna konna ridna tassew niksbu riżultati. Inti kif ħadd titratta l-klonar tal-annimali għal anijiet ta' ikel. Umbat, it-tieni punt, non-kummerċjalizzazzjoni tal-annimali tisem tal-bniedem, għanna leġislazzjoni dwar l-organi, per eżempju, imbat tkellimna dwar iċ-ċelluli u tixus kien hemm żviluppi drammatiċi fil-kummerċ ta' ċertu ċelluli. X'tib ta' inizjattivi ħatiħu ħalli tindirizza dawn il-punti, punti li l-Parlament huwa mħasseb dwarhom. Il-Kummissarju. Ħannibda bit-tieni mistoqsija tiegħek dwar iċ-ċelluli u it-tixus. Ħanibbaża ruħi fuq il-Karta ta' Drittijiet Fundamentali. Din li għandi fidejja tgħid biċ-ċar li l-ġisem tal-bniedem l-organi tal-bniedem blebda mod ma jistaw jiġu kummerċalizzati, ma jistawx ikunu suġġetti għal operazzjonijiet ta' kummerċin nemmen li il-Karta ta' Drittijiet tal-Bniedem tobligana, tobligana għalli naħsbu dwar kif nistaw insolvu problemi ta' dan it-tip. Issa, f'dak li huwa klonar ta' l-annimali, għal anijiet ta' ikel u prodotti tal-ikel, kolli li dinja kwistjoni komplikata fil-parlament u fost il-pubbliku nisimaw ħafna femiet. Mid-bniedem mit-fema, rridu noqogħdu b'sebajnejn f'dan is-settur. Jiena fid dol tal-proposti li saru ħan attent, ħan nipprova nsib kompromess, naf x'inhi l-pożizzjoni tal-Parlament u naf x'inhuma id-diskussjonijiet illi qed jistennewni. Peter, kjoġbuk. Grazzi. Dwar non kummerċjalizzazzjoni tal-ġisem tal-bniedem. Nemmen li jinti għattejt li ħana ġustaw leġizlazzjoni fl-imkien dwar li klonara u nefsin il-kamra għanna femmi differenti imma imma ġoranza ċara ejjew nassumu li din il-maġġoranza tiġi espressa fil-proċedura leġislattiva u tgħid li l-proposta tal-Kummissjoni mhix qed tikseb biżejjed inti bħala Kummissjoni f'dak il-każ tiġġieled ħalli jkun hemm reviżjoni tal-proposta tal-Kummissjoni sabiex il-leġislazzjoni titpoġġa fuq il-kodba tal-istatut u tkun eqreb lej il-pożizzjoni tal-Parlament mill-proposta attwali minn dik ta' bħalissa? Il-pozizjoni tiegħi ċara daqs il-kristall. Jiena onest. Jiena medjatur onest f'dan is-settur. Irrid koordina il-femiet kollha differenti, irridu nsibu kompromess. Kompromess illi jissodisfa femiet differenti. Differenti ferm Jiena lest li nanalizza l-pakketti proposti kollha u niprofa nsib laqwa soluzzjoni possibbli. M'għandix dubju li d-deċiżjoni ħassir fuq bażi kolleġali, għaliex aħna bħala kummissjoni ħanaħdmu bħala kolleġġ irridu nres oppożizzjoni li mbagħad tittiġi konfermata mill-Kummissjoni. Issa, fissam l-SND naddi l-kelma l-koordinatur Mattias Grote. Grazzi. Sur Andrew Kaitis, inti tkellim dwar aċċess għal kura tas saħħa tajba waħda mill-prioritajiet li ser ikollok inti bħala kummissarju għettenna. Is-saħħa m'għandix tkun xi ħaġa illi Anzi, is-saħħa għandha tkun xi ħaġa li ċ-ċittadini jieħduha bħala ovvja. Kif tista' ittejjeb dan l-aċċess għal kura tas-saħħa? Parti minna trid tkun kura tas-saħħa transkonfinali. u l-implementazzjoni trid titħol fis-seħ diġanna leġizlazzjoni. Jiena ġej minn reġun fuq frontiera imma huwa diffiċli fil-prattika biex l-affarijiet jirrankaw. Għaliex l-implementazzjoni hija dejjem daqshekk diffiċli u inti bħala kummissarju għas-saħħa kif se tagħti daqqatit fl-implementazzjoni x'ħa tagħmel f'termini speċifiċi jekk jogħġbok. Hawnhekk għandna kwistjoni kwestjoni. Li biex insibu tarfa, irridu naraw kif se arbu l-Ewropa li ċittadini. Mistoqsija din li għamluwa ħafna ċittadini ma nistawx nistennew aktar. Id-direttiva ġiet adottata fil-25 Ottubru 2013 kellha tiġi trasposta fil-liġijiet nazzjonali. Għaddit sena irdu naraw x'ġara u jekk hemm bżonn nistgħu nibdew proċeduri ta' ksur. Ma nistgħux inkomplu nitnikru hawnhekk. Nista' ngħid ħafna affarijiet, nista' ngħidlek li ċentri nazzjonali ta' konsultazzjoni kellhom jiġu stabiliti, kellhom listi illi kellhom meħejju punti ta' kuntatti, kellhom jiġu stabiliti kriterji speċifiċi tarif partikolari kellu jiġi mħejji, kussjoniet marbuta ma' proċeduri ta' rimbors kellhom jiġu solvuti. Il-mistoqsija għandha ħafna tweġibiet, iżda l-ewwel net irridu nibdew. Mistoqsija importanti mess nistgħu nsibu ħafna eżempji relevanti fi Spanja, fil-Litwanja, fl-Irlanda. Mod partikolari persuni li jgħixu f'reġuni transkonfinali. Xi drabi huma ikollhom aċċess għal kura ta' saħħa 80 km l-bot, jew nkellu 20 km l-bot f'pajjiż differenti li mhux tagħhom. Irdu nsobbu soluzzjoni b'mod rapidu, bla dubju ta' xejn. Dwar it-teddidiet transkonfinali, l-epidemiċi, il-pandemiċi. Iva, dokumenta kommissjoni ma mifrux ħafna u żgur illi rridu niksbu riżultati. Mattias, m'għandek l-ebda mistaqsija supplementari u xek? Mela allura, fisem li sijar. Naddi l-kelma. L-onorevoli Gerling. Iżda tixtieq. Wara l-kollega Pierka. Nixtieq nistaqsi dwar l-indikazzjonijiet tas-saħħa health claims. L-implementazzjoni tar-regolament tal-indikazzjonijiet tas-saħħa u nutriment, u nutrizzjoni kienet tassew diffiċli tlaqtu ħafna. Pajjiżi hemm evidenzi sabiex jappoġġaw indikazzjoni ta' saħħas dal-metodi li l-Komissjoni u l-EFSA adottaw waslu sabiex dawn indikazzjonijiet ma rnexxewx. Huwa magħruf illi hemm bżonn ta' titjib fil-proċess kollu tal-indikazzjonijiet u l-Kummissarju attwali dan qalu kemm il-darba hawnhekk f'dan il-Kumitat u anke li fuq bażi privata. Nixtieq nistaqsi l-Kummissarju ħajaħdem mal imsieħ relevanti kollha ħalli jagħmel reviżjoni ta' dan il-proċess, reviżjoni li ġiet imweda lilna. Ja skedata li tibda fl-2015 bħalissa. Il-Kummissarju jikkonferma li ħajżom ma dal-perjodu ta' żmien u jista' jelaboranna dwar il-prioritajiet tiegħu għar-reviżjoni. Dekoju. Iš tiesų, Aš kaip paskirtasis komisaras. Uh, Grazie, pala komissarju nominat. Palissa ma nistax nejt. U nitkellem dwar kwistjonijiet speċifiċi fil-regolament. Għandi bżonn il-ħin biex inkun naf il-kif. Bħala tabib naf li metodi ta' prevenzjoni u promozzjoni ta' kura tas-saħħa, profilassi tas-saħħa dan kollu huwa importanti. Il-kompetenzi tal-gvernijiet nazzjonali huma mifruxin. Hemm bosta strumenti nistgħu neżaminawhom u naraw x'kontribut nistgħu nagħtu ħalli d-deċiżjonijiet ikollhom valur miżjud u d deċiżjonijiet nazzjonali u Ewropej jiġdu l-istess ħabel, jimxu fl-istess direzzjoni. Jiena naturalment obbligat li nisma l-pożizzjonijiet tal-Istati membri li insir mitħla tagħhom li niddiskutihom jiena moħi miftuħ bħala persuna. Jiena għandi ċertu għarfin espert f'ċertu setturi, m'hemm setturi oħra li m'nix daqshekk mitħla tagħhom, però lest illi naħdem għall-Istati membri li niprofa nara x'tip ta' reviżjonijiet irridu nwettqu. Irridu niddiskutu il-kwistjoni mal-partijiet interessati. Il-proċess irrid ikun aktar demokratiku, aktar miftuħ. Irridu nimxu fi sħab, irridu bħala sħab, irridu niżguraw l-standards tas-saħħa l-prevenzjoni ikunu l-miri ewlenin tagħna. Nistaw iva intejbu s-saħħa ta' ċittadini Ewropej fi żmien ħames snin jekk aħna naħdmu b'dan il-mod. Sinjura Gerling, mistoqsija supplementari. Iva, ħana ġuna mill-istess mistoqsija li smar ċevejx tweġiba. Jiena staqsej xi ħaġa. Ir-reviżjoni hija skedata li tibda fl-2015. Issa, l-lin ta' kif inti tixtieq taħdem mal istati membri dija kwistjoni tal-Parlament għaliex aħna nirrappreżentaw iċ-ċittadini illi iva għandhom problema b'dan ir-regolament għal darboħra nistaqsik għandek f'moħħok li zom ma din ma dan il-kalendarju ma din l-iskadenza? It-tweġiba tiegħi hija waħda miftuħa u sinċira. Irridu niddiskutu, irdu nżommu mal-kalendarju, iva irdu niddiskutu mal-parlament u bħalissa minix pożizzjoni ngħidlek liema oqsma huma l-aktar komplikati fejn hemm xi problemi iżda les li nżomm mal-aġenda u niddiskutija flimkien mal-Parlament. Imbagħad matul il-proċess ta' reviżjoni aħna rridu nieħdu d-deċiżjonijiet bħala kulleċ. Issa, fisem l-għaldel kollega Fredrik Rajs. Grazzi, grazzi President. Merħba, kummissarju nominat. Għandi mistoqsija għalik dwar il-GMOs. Skont il-sarriċ tal-Eurobarometru tal-2010 rridu naġġornaw naħseb dan l-istarriċ iżda iċ-ċifri huma simili 20% tal-Ewropej jaqblu li l-GMOs huma tajbin għas-saħħa u għal-ġenerazzjonijiet tal-futur. Issa fit-tweġibiet illi inti tajtna għanna itra minn Komissarju Juncker u tgħid biċċar x'ħaj jiġri fissiċu li ġejjin. Għandna hemm program ta' sew ambizzjuż. Dan ġi rifless ukoll f'Lulju fi Strasburgu. Messaċ ċar kif kont qed ngħid, ambizzjoni politika, iva, minn għandek issa nixtieq nisma' inti x'tib ta' segwitu ħat tagħmel għal din l-ambizzjoni politika, x'taħseb illi kif taħseb li din għandha x'taqsam mal-mandat li jiena tajt inti u x'qed tippjana li tagħmel inti għad kemm il-darba li ħa segwi l-affarijiet mill-qrib. Nixtieq nisma' xi ħaġa iktar dwar dan minn ħatija, grazzi. Grazzi, grazzi għall-mistoqsija tiegħek. Kont qed nistennija ikolli ngħid. Qalbi ħebritni għaliex din għandha x'taqsam mal-mandat li intom Tistaw tikkonfermaw li? U jekk il-Kummissjoni tibda ħidmieta fl-ewwel ta' Novembru, diġà mill-ewwel ġurnata jiena rrid nieħu ċertu miżuri. Irrid neżamina l-pakkett ta' regoli kollu kemm hu regoli marbuta ma' xi konflitti Meta il-Komissjoni tkun trittieħu deċiżjoni tinjora l-opinjoni tal-Istat membru u tirrifjuta rikjesta ta' autorizzazzjoni jiena nemmen illi f'każ bħal dak sovranità tal-Istat membru għandha tiġi mħarsa. Id-deċiżjonijiet tal-Komissjoni irridu jisiru skont il-mandat għabbażi tal-evidenza xjentifika, ovvjament, u irrid irridu nevitaw konfront u konflitt mal-opinjoni tal-istati membri dwar id-dettalji irridu nippjanaw minn qabel. Diġa mill-bidunet ta' reviżjoni il-Parlament għandu jiġi involut. Jena favur l-involviment tal-Parlament irridu pjan komuni ta' azzjoni u skambju ta' femet. Grazzi. Nishtiq namillek mistoqsija oħra dwar l-istess ħaġa. Inti qed li xi stati membri jistgħu jkunu kontra, imma jiena ngħid xi ħaġa oħra. Satax il-stat membru huma kontra l-awtorizzazzjoni. Iġifieri, li l mill-perspettiva ta' dak li jkun ninsabu f'impass. Inna f'dan l-impass għal madwar 15 il-sena. bħalissa qegħdin indirizzaw il-GMOs illi aħjar jiġu trattati mill-awtoritajiet nazzjonali jew reġjonali. Tista' tkun aktar speċifiku jekk jogħġbok? Iva, fimt il-ġist tal-mistoqsija tijak. Bla dubju ta' xej, Kultivazzjoni tal-GMOs fl-Ewropa hija problema kbira, l-Ewropa huwa kontinent ta' biodiversità, naraw reġuni differenti, komponenti differenti u jekk aħna rridu ninterferixxu f'din il-bioloġi din id-diversità rridu noqogħdu b'sebajnej, rridu nkunu viġilanti. Naġixxu b'kawtela. Hija kwistjoni serja fil-fema tiegħi. Issa dwar il-passi prattiċi meta l pozizjoni tal-Istati membri ikunu ċari. Iva u minnu. Id-deċiżjonijiet irridu jieħduhom l-Istati membri. Imbagħad hemm kwistjonijiet transkonfinali u elementi oħra irridu nirrispettaw il-prinċipju tas sussidjarjetà dejjem. Grazzi. Fisem il-gwe, il-kollega koneċna. President, komissarju nominat. Fil-mission letter tijak, fil-tweġibiet bil-miktub, inti tgħid illi għanna għanna l-aktar standards limitati ta' sikurezza alimentari u tas-saħħa hija priorità għalik. Inti tixtieq iżommhom dawn l-standards. Issa aħna ħanodattaw dal-waqt il-ftejim TTIP illi għandu ħafna mistoqsijiet mhux imwieġbin. Għalija din hija riskjuża. Dan huwa ftejim perikolus illi jista' jaffetwa is-saħħa il-ħajja ta' ċittadini fl-Ewropa fidmietek bħala kummissarju. Inti kif ħa tilqa kontra ostakli? Ostakli li jistaw jipperikolaw l-standards oljin ta' saħħa fl-Ewropa li xuma ma jridux inaqsu l-livell ta' protezzjoni li għanna palissa. Grazie. bħala tabib nemmen illi inti tifhem li tweġiba tiegħi hija le. Le għal kull tnaqqis tal-standards Ewropej ta' sikurezza. Le għal tal-standards ta' sikurezza tal-ikel. Din kienet pożizzjoni ċara wkoll tal-President tal-Kummissjoni Sur Juncker għalli huwa ma kienx ħajjissagrifika il-standards ta' sikurezza tal-ikel għaskapitu tal-kummerċ. Dan huwa sinjal ċar, jiena mhux ħan nagħmel kompromessi, ma nistax nagħmel kompromessi dwar din il-kwistjoni. L-ormoni fil-laħam, per eżempju, jew inkella diskussjoni fuq il-klorin fit-tjur L-standards tal-Unjoni Ewropea huma l-ola standards u l-aqwa eżempju ta' kif nistaw niproteġu is-saħħa tal-persuni f'din l-era industrializzata bekk il-pożizzjoni tiegħi hija ċara. Grazzi għat weġiba tijak. U jiena qed nittama li din hija weda minna ħatijak kweda li sezzom. Minnaħa l-oħra li għana mussa jkun kompitu faċli għalik. Mela, mistoqsija oħra, forsi kemm differenti, pero dwar sikurezza u koll, mistoqsija tijaj. Mela, mistoqsija għadi. Dak li għanna palissa fl-Unjoni Ewropea hija sistema ta' varjetà ta' prodotti tal-ikel, ivarja skont istati membri, u allura se tagħmlu kontra kumpaniji li kollom prodotti ta' differenti, b'kontenuti differenti madwar l-Unjoni Ewropea. X'se tagħmel inti biex tibbrevjeni din il-ħaġa mill-seħ? Tenka kat eh, Europa Europos Sąjungos kokybės standardu priex. Supervizjoni ta l-standards ta' kwalità tal-ikel fl-Unjoni Ewropea japplikaw madwar l-Unjoni Ewropea għaliex nitkellmu nireferu għal suq intern, standards komuni, l-obbligu illi nżommu ma tal-standards. Polonia, Litwanja, Repubblika Ċeka, Portugal, jew nadi oħra, għaliex ma hemmx alternattivi oħra u allura irridu nireferu għas sistemi ta' kontroll eh, li trid tkun waħda attiva. Nifhem il-kwistjoni li inti semmejt rabta ma pajizi eh, tal-Levant u tal-Europa ċentrali u l-ikel li jidħol f'dawk il-pajizi. Kustjoniet kollha brabta ma din is-sistema rridu noqdu ħafna attenti għal din il-ħaġa. Xi kultant jiġri illi jkun hemm ċertu diskrepanzi fl-standards, ċertu limiti li fiħdanom l-standards applikaw, pero inwedkom li se nkun attiv ħafna f'dan il-qasam. Grazzi. Issa għal-grupp tal-ħodor il-kollega Stajs. Grazzi, President. Nilqaw il-kummissarju nominat, mela nixtieq inżid ma l-mistoqsija ta' qabel dwar it-TTIP u l-ftejmit ta' kummerċi li qegħdin negozjaw ma' diversi pajjiżi fosthom l-Stati Uniti Jiena eh, rrit norbot ma dak li jett li inti ma tixtieqx tagħmel kompromis fuq is-sikurezza tal-ikel. Kulħadd jaf illi l-Kummissjoni mi jisse tirtira id-direttiva tal-ormoni jew xaġa dwar il-GMOs millu malada, iżda maħniex qegħdin nirreferu biss l leġislazzjoni attwali, qed referu wkoll għal-leġislazzjoni tal-ġejjieni. U dwar dan aħna maħniex komdi. U għallura Komissjoni ta' qabel ġita Sur Barroso ippreżenta proposti li jittrattaw eh, l-ekkim sejħa klorin bats u anki eh, l-aċidi lattiċi u anki mbagħad proposti tal-klonar u laħam li ġej minn annimali klonati. Dawn huma kollha affarijiet li ġew qudiemna minħabba pressjoni fin-negozjati dwar l-FTAs u allura mistoqsija tiegħi għadin. X'mezzi inti se tuża biex taċċerta li inti ma ċedix għal din il-pressjoni? Pirmiausia, norėčiau L-għonet, nixbet l-attenzjoni għal tijak għal fat, eh, fat importanti għalina għal kol, eh, li konna trasparenza fin negozjati. Il-negozjati jridu jkunu trasparenti. Bixbek, ma jinħeba xejn. Rridu naċċertaw illi kull kapitlu, kull pożizzjoni ta' negozjati jiġu diskussi bl-involviment tal-Parlamenti Nazzjonali u tal-Ewropa. Meta ikonna ftajim, mbagħad irid ikun hemm ratifika mill-Parlamenti Nazzjonali u anke mill-Parlament Ewropew. U allura kif jista' jkun illi il kumitati il jew lenin, responsabli għal dawn l-oqsma, kif jista' jkun li dawn ma jiġux involuti fil-proċess? Kif nistgħu nonjoraw l-pożizzjonijiet tagħhom? Għaliex irridu niddiskutu ma'kom il-pożizzjonijiet tagħkom sa mill-bidonet. Jiena ma nistax ninsa l-prinċipji tiegħi li huma l-bażi eh, fil-ħidma tiegħi anki bħala tabib. Jiena Jiena ċertament ħadd il-ħalfa ta' Hipokrate u allura jiena minix se nifhem e, jew se nbiddel femti dwar dawn l-affarijiet li jiena naf sewwa. Jiena naf fejn irdu nkunu viġilanti u l-pożizzjoni tiegħi hija waħda ċara. Uh, dank u, uh, meneer kandidaat-commissaris. Ik wil uh, ook nog eventjes ingaan op de vraag die de heer... Grazie. Is sanna er il l-Onorevoli Iva. E, Sir Lisa u kollegi oħrajn. U jiena konna prezenti meta aħna kellna prezentazzjoni fuq li kien sejjaħ novel food, dan li kell ġdid, u kif aħna għanna nindirizzaw laħam minn annimali illi ġew klonati u anki il- dak li jiġi minn dan l-annimali u allura aħna ridna li kuna tikketjar ċar proposti ċari mill-Kommissjoni. Fl-aħħar tas-sena l-oħra rajna proposta tal-Kommissjoni, però konna sorpriżi bħala Parlament naraw li ma kien hemm xejn xejn dwar li tikketjar iżdar minn hekk. F'wieħed minn żewġ files il-bażi legali kienet tali illi se nkunu esklużi mill-kodeċiżjoni bħala Parlament. U inti qed lis-Sur Lize illi tixtieq tkun medjatur onest illi tilħaq kompromess bejn il-partiti, kummissarju nominat, ikun aħjar forsi għalik illi inti tirtira eh, din il-proposta u minn flok tipproponi xaġa ġdida dwar annimali klonati u laħam li ġej minn annimali klonati biex bekk nibdew kollox mill-ġdid. Dan il-kas nista' ngħid moċċar, mod onest, illi ma nistax inwiegħed xejn qabel ma jkolli il-żmien biex nanalizza il-kwistjoni f'ċertu dettal. Irrid nara fid-dettal jekk nistawx nirrevedu, intejbu l-proposta li xi kwistjoni ta' li klonar hija kwistjoni komplessa ħafna f'termini ta' aspetti etiċi u anki mill-aspett bioloġiku. U allura din hija kwistjoni komplessa wkoll f'termini ta' tikketjar meta niġu għall annimali ta' tini u t-tile ġenerazzjoni u allura issa jiena lest illi niddiskuti il-pożizzjonijiet kollha għaliex inkella eh, din tkun xi ħaġa li tmur kontra natura tiegħi bħala tabib. Jiena naqbel miegħek naċċertak li iva nista' nirrevedi din is-sitwazzjoni. Grazzi. Issa għal EFDD e il-kollega Mazzuronis. Grazzi, President. Komissarju nominat. Qabel xejn nilqak hawnhekk u nawguralek kull suċċess biex tagħmel il-pass li jmiss il Pala ex ministru għas-saħħa, inti nedejt diversi riformi importanti fis-settur tas-saħħa. Speċjalment fejn eh, jidħol titħol l-aċċessibilità għal servizzi tas-saħħa f'pajjiżek. Allura għandi l-mistoqsija li ġejja. Fl-Istati membri tal-Unjoni Ewropea edin eh, nitilfu ħafna professjonisti edin naraw brain drain, speċjalment fil-qasam tal-speċjalisti tas-saħħa fejn pajizi ekonomikament eh, aktar dajfa edin eh, eh, ħarġu professjonisti li mbagħad jitilqu minn dawn il-pajjiżi, jmorru lejn pajjiżi aktar onja. Mbagħad dawn il-pajjiżi aktar foqra. E jispiċċaw baċċess aktar dajjef għas-saħħa. U allura nifhem illi hemm dritt iva tal-moviment ħieles ta' ċittadini iżda Inti tarraf tali problema f'dan is-settur tas-saħħa u x'tista' tagħmel biex tindirizza l-problema. Grazzi għal-mistoqsija. Iva, il-problema tal-brain drain hija waħda reali u torbot ma' nuqqasijiet, lakuni, eh, l-insibu fil-pagi, opportunitiet ta' xogħol u anki fil-valuri Pajjiżi illi ekonomikament huma ifqar, iva naraw li qegħdin iħarġu l-ispeċjalisti blajnuna tal-finanzi pubbliċi. Ġiri l-finanzi pubbliċi jiġu investiti fil-taħriġ ta' dawn il-professjonisti iżda mbagħad dawn jitilqu mill-pajjiżi tagħhom U allura il-kwistjoni ta' social dumping huma tassew importanti u relevanti għal professjonijiet oħrajn ukoll. L-infermiera pereżempju. Fil-pajjiż li jiena nafsew. Aħna nħarġu ħafna infermiera iżda dawn imbagħad jitilqu, ħafna minnhom jitilqu. L-istess għal professjonijiet mediċi. U allura rridu Iva, nitkellmu dwar li pjanar tal-ħaddima tagħna u anki dwar metodi soċjali u rridu nibbażaw ruħna fuq il-karta soċjali. Ċertament dan forsi mhux eh, relatat mal-mandat tiegħi, eh, dan kollu jaqa' taħt il-kompetenza ta' kummissarji oħra responsabbli għall-edukazzjoni, politika soċjali. Hekk naħseb li Iva din il-kwistjoni hija waħda li rridu nqisu b'ċerta serjetà. Grazzi. Mela, nipprova nikkonkludi din il-mistoqsija tiegħi. Bekk għandi nifhem illi inti hawnhekk qed twiet issa illi taħdem ma' kollegi oħra mill-kulleġġ f'dan il-qasam. U li inti se tibda soluzzjonijiet għal tali problema. Inti tista' tifhem li jekk aħna rridu nindirizzaw divergenzi soċjali, differenzi soċjali li jeżistu fih dan l-istati membri u fost l-istati membri. Minar soluzzjonijiet maħniex se naslu għal tweġibiet meħtieġa Ma nistawx inħallu il-pajjiżi weħedhom din is-sitwazzjoni għaliex inkella iċ-ċittadini jitilfu l-fiduċja tagħhom fl-Ewropa. U dana kollu rajnieh fil-riżultati tal-aħħar elezzjonijiet li kellna. Bekk irridu nagħmlu l-almu tagħna sabiex iċ-ċittadini jerġgħu jibdew jemminu fina u jiena nwiet li naħdem f'dan il-qasam, għaliex inkella ma nkunux nistaw nirreferu għal resistenza ta' sistemi ta' s-saħħa, accessibilità għas servizzi tas-saħħa u kwistjonijiet oħra. Grazzi. Issa, bekk temmejna l-ewwel round tal-mistoqsijiet twal minnaħa tal-koordinaturi u rappreżentanti tagħhom fisem il-gruppi politiċi ngħaddu għat-tieni round issa għandna il-mistoqsijiet mill-kollegi mill-Kumitat Envi u dawn huma mistoqsijiet osra u nibdew bil-kollega Elizabeth Kostinger. Grazzi. Il-mistoqsija tiegħi hija dwar abusta regolament dwar il-kummerċ u tqiet fuq is-suq taż-żriera u ċertament inti semmejt li dejjem se tara kif inwella u ammot kif timxi l qoddim wara li tikkonsulta mal-Parlament u l-Kunsill. Però il-Parlament għandu pożizzjoni ċara, maġġoranza kbira ta' 650 membru maċċettawx il-proposta tal-Kommissjoni U allura eh, l-agrikoltura teħtieġ ċertu indipendenza fi żirraħ tagħha u allura rridu nħarsu il-varjetajiet kollha bħala parti mill-biodiversità. Dan il-punt aħna qegħdin mod ċar. Inti taf illi il-Parlament tara li hemm wis problemi brabta mal-burokrazija żejda. Stati membri żgħar se jiġu oppressi minn tali burokrazija eċessiva. Bekk xtaħseb illi għandu jkun l-aqwa mezz kif niproċedu u kif qed tippjana li tqis il-punti li jħasbu lill-Parlament. Nistgħu nistennew proposta prattika minn naħa tiegħek dwar din il-kwistjoni. Iva, din il-kwistjoni torbot ma' diversità bioloġika il e, pajiz li nafsewa jena għaddej minn problemi fejn varjetajiet lokali, zerrija lokali, edin jiġu eliminati u għanna degradazzjoni tal-biodiversità bek. Il-bdiewa iżar edin jaħdmu bil-żerrija lokali u mal-intrapriżi żgħar li jużawhom. U ċertament huwa diffiċli għalihom illi kompetu ma' kumpaniji kbar Bekk jiena nemmen illi l-Parlament Ewropew fil-pożizzjoni tiegħu eh, jgħid iva li l-ewwel iridu nikkonsidraw l-interessi tal-produtturi żgħar u l-bdiewa żgħar. Dana jirrefletti sewwa r-realtà irridu nqisu il-pożizzjoni tal-Parlament. Jiena ma nistax ngħid issa eh, se tkun il-pożizzjoni tal-Kunsill għaliex din tkun diskussjoni bejn iż-żewġ leġislaturi. Iżda, dan l-istadju jiena ċert illi se nkunu irridu nkunu f'sitwazzjoni fejn inqisu kollox u nżommu f'moħħna li irridu nħarsu il farjetajiet lokali u l-preżenza tagħhom fil-pajjiżi tagħna. Mela, issa nagħtu kollega Sarbu. Sur Kummissarju nominat, Sur President. Jina nemmen illi neħtieġu miżuri urġenti brabta mal l għat-tfal. Xtaqt inkun naf jekk għandek xi miżuri konkreti eh, fil-rigward ta' dan, ġifieri persuni li għandhom forsi dħul baxx u allura kif inti se tindrizza l-idea ta' inegwaljanza bejn sistemi ta' kura tas-saħħa eh, differenti fl-Unjoni Ewropea. Jiena nixtieq nara kif tifel żgħir tliet snin, erba' snin, kif iħossu meta jkun eh, f'supermarket, meta jara dawk il-kuluri kollha, dawk il-prodotti kollha attrajenti, u kif dawn jinfluwenzaw eh, dawn it-tfal, dawn it-tfal mbagħad jilabu bil-computer u jiklu il-crisps, din hija realtà. Mela, jekk aħna ma narawx numru fi bidla fin numru ta' tfal obesi issa, allura sejrin naraw riżultati diffiċli ħafna fi 30 sena li ġejjin. Se jkollna sitwazzjoni pjuttost negattiva għaliex din hija pandemija li tbiddel l-istampa sħiħa madwar id-dinja. Minix qed nirreferi għal kanċer, id-diabete, mart kardiovaskolari. ħafna miżuri li jistaw jintużaw biex nġildu l-omezita. Din hija parti eh, ta' x'tista tagħmel is-soċjetà, l-gvernijiet, fid-diskussjonijiet mal-medja, eh, kumpaniji ta' reklami, l-industrija, l-iskejjel, l-istabilimenti relatati. U allura irridu u koll naffetwaw il-mod kif it-tfal jaraw id-dinja ta' madwarhom għaliex id-dinja qed tinbidel kull imkien fl-infrastruttura, fl-iskejjel u għallu nista' nelenka diversi miżuri li nistgħu nadottaw f'dan il-qasam. Determinaturi soċjali huma ta' sew importanti hawnhekk għaliex dawk illi għandhom livelli iktar baxx ta' edukazzjoni jew li għandhom livell ta' iktar baxx, allura jiġu influenzati aktar. Mbagħad hemm ukoll livell li ta' mortalità, eċċetera. Onorevoli Pieka. Sur kummissarju nominat, inti aċċettajt is-suġġeriment illi Għanzi, għacċettajt il-nomina li ta' sur eh, Juncker u huwa introduċa taħwida sħiħa fl-istruttura tal-Kommissjoni. Mela jina hawnhekk qed naqra se jkun il-kompetu tal-Kummissarju. Inti se jkollok bżonn ħafna strumenti biex taqdid mirek, jiġifieri li topera, supervizjoni tal-Aġenzija Ewropea għal-Mediċina Sfortunatament, is-Sur Juncker ta' supervizjoni ta' tali aġenzija l-Kummissarju responsabli għall-Industrija. U allura, jiena di minħsib li l-Unjoni Ewropea ma diġ tħares id-drittijiet tal-pazjenti, iżda iktar tħares l-interessi ta' kumpaniji kbar dan il-qasam. X'inhi r-relazzjoni tiegħek għal dan, għaliex xinti se tkun qed ħares l-interessi ta' kumpaniji kbar tal-mediċini. L-esperjenza tiegħi li jiena akkwistajt anki meta kelli esperjenza illi niddiskuti l-prezzijiet ta' medicinali, licenzjati u anki meta nara l-kwalità ta' dawn il-prodotti fl-Unjoni Ewropea. Eh, hija esperjenza vasta, jinkelli ħafna kuntatti ma' diversi kumpaniji farmaceutiċi u allura għandi pożizzjoni ċara ħafna. Rridu niddiskutu din il-kwistjoni. Inħedġu lill-istati membri biex joħolqu sistema aktar ċara ta' kif huma jaslu għal prezzijiet tagħhom. Neħtieġu niddiskutu mal-industrija għaliex l-istati membri u l-budget tagħhom għaddejjin minn pressjonijiet kbar u din hija xaġa ċara għal kulħadd. Bekk. Huwa ċar illi dwar l-interessi involuti trid tkun diskussjoni u diskussjoni ċara. L-Aġenzija Ewropea Medicinali naraw li għanna rappresentanti tagħna tad-DG hemmhekk u allura aħna diġa għedna li flimkien ma' s-Sinjura Bienkowska se nkunu din id-diskutu dawn id deċiżjonijiet flimkien. Deċizjoni strategija ta' ta' biss meta żewġ kummissarju jiffirmaw il deċiżjoni Aċċess għal medikazzjoni li ma jkollhomx prezzijiet għoljin għal ċittadini tagħna hija kwistjoni taħraq ħafna bħalissa u allura l-esperjenza tiegħi tajdli illi kollox jorbot ma' reżistenza tal-sistemi ta' saħħa, l-aċċess għal medikazzjoni u dana jwassal għal kwalità aħjar fil-ħajja ta' ċittadini. Naħseb illi ma' Sinjor Bernikowska insib kompromess. Grazie, adesso la parola. Grazzi, issa naddi mikrofon l-kollega Berder. Grazzi it ta' diżugwaljanzi fis-saħħa tal-Unjoni Ewropea hija priorità l-istrateġija tas saħħa pubblika riflessa l-iktar fil-pakket ta' investiment soċjali u tielet programm għall-azzjoni tal-Unjoni għas saħħa l-Unjoni Ewropea sal-2020 li jenta tkun responsabbli għalihom. U anke l-istrateġiji tas saħħa fil-livell nazzjonali tinkludi wkoll id-drittijiet tas-saħħa riproduttiva u s-saħħa sesswali. Dawn importanti. Meta nqisu l-indikaturi tas-saħħa madwar l-Unjoni Ewropea naraw diskrepanzi u diżugwaljanzi li affettwaw iċ-ċittadini, raw differenza ferrati tal- ehm, mod tal-ommijiet, tal-trasmissjonijiet ta' mart eh, li jittieħed u anki nuqqas ta' kura ostetrika għalhekk ħadd is li s saxħa drittijiet sesswali u riprodattivi fi strateġiji tas-saħħa pubblika u tiżgura li l-għodot u l-programmi għall-implementazzjoni tagħhom jiġu appoġġati timpenja ruħek li tappoġġa approċċ umanu ta' drittijiet tal-bniedem fuq dawn id-drittijiet biex tiggarantixxi aċċess għall-informazzjoni, servizzi ta' prevenzjoni u interventi għal kulħadd biex bekk ma jkunx hemm iktar diżugwaljanzi u naqsuhom fuq livell tal-Unjoni Ewropea. Manau, kad šios sudėties Europos komisijai yra. Komisarju nominat. Jien nemmen illi il-Kummissjoni Ewropea fil-kostituenza kurrenti tagħha tisħaq ħafna fuq il-portafoll tal-ewwel Viċi President tal-Kummissjoni huwa responsabbli għall-implementazzjoni għal charter għall-Karta ta' Drittijiet Fundamentali. Bħala kummissarju responsabbli għas-saħħa u sikurezza tal-ikel, minna tiegħi jiena bla dubju niddiskuti dawn il-kwistjonijiet kollha mal-ewwel Viċi President. Għaliex dawn huma kwistjonijiet komuni għalina. Fir-rigward id-drittijiet tal niedem il-protezzjoni tagħhom għal kulħadd anke drittijiet tal-pazjenti dan hija priorità numru wieħed għalina. Fil-passat kelli l-opportunità li ninkludi eh, diskussjonijiet tiegħi mal-pazjenti għas servizzi tas saħħa u kwistjonijiet relatati u naħseb li pajjiżi wkoll oħrajn jiddiskutu bejniethom kif jistgħu jtejbu l-kapaċità tal-pazjent li jkun parteċipant teħi ta' deċiżjonijiet attivi Kull pazjent irid ikun jista' jesprimi l-opinjoni tiegħu biex jinfluwenza l dak li jkun. F'dan il-kuntest nitkellmu dwar id-determinazzjoni soċjali. U nista' nsemmi l-istudju minn Michael Marmond meċi mill-Organizzazzjoni Dinjija tas saħħa Nasab li l kollha naqraw dan l-istudju jizvela l-situazzjoni ta' differenzi soċjali fl-Istati membri tal-Unjoni Ewropea. Fil-ħames snin li ġejjin, irridu nsibu mezzi miżuri sofistikati biex innaqsu dawn il-differenzi u naħseb li bekk l-Ewropa tkun iktar qrib iċ-ċittadini b'dan il-mod. Grazzi. Grazzi, issa nadda l mikrofonu lill kollega Boylan. Grazzi, President. Pala tabib, Jiena ċerta illi l-Kummissarju nominat jifhem l-importanza li ta' politika bbażata fuq evidenza xjentifika lija u din l-awtorità tal-saħħa u l-medicina Ewropea importanti biex tħares anki l-katina tal-ikel. Smajna dal-ħodu l-GMOs, il-klonar, l-additivi, il-bex, il-pesticidi, dawn kollha importanti biex bekk Eh, noqogħdu attenti, però l-lefsa tiġi eh, imminata u skont l-Eurobarometru 41% ta' dawk li ġew mistoqsija jaħsbu li ma tantx hemm indipendenza tax xjentisti minħabba x-xogħol li jagħmlu mal-industrija. U għalhekk il-mistoqsija tiegħi hija din. Tista' tini eżempji konkreti biex tara kif tista' tejjeb l-istrutturi ta' indipendenza fiħdan l-EFSA, l-Awtorità tas Sikurezza tal-Ikel Ewropea? Fil-ħajja tiegħi ta' kuljum f'xogħli jiena ħabba twiċċi ma' problema serja ħafna it-tilqim ta' tfal, il-produzzjoni ta' tilqim, l-istudju għat tilqim u nuqqas ta' fiduċa fiħdan is-soċjetà. Dawn l-istudji u r-riżultati tagħhom għaliex jaħsbu illi l-kumpaniji tal-prodotti farmaceutiċi jiffinanzjaw dawn l-istess studji u għalhekk hemm din inqas ta' fiduċa għalhekk hemm bżonn ta' trasparenza sħiħa Aħna għanna interessi pubbliċi, privati, għanna dikjarazzjonijiet privati u pubbliċi. L-istess jista' jiġi applikat għal dikjarazzjonijiet tal-proprjetà. U għalhekk l-Aġenzija Ewropea Sikurezza tal-Ikel tista' tgħidilna iktar li mumma l-prinċipju jistaw ikunu prinċipju iktar ċari għal kulħadd għax diffiċ li teleb il-nuqqas ta' fiduċa, jek titterza tibni minn ġdid il-fiduċa, dan jirrekjedi żmien. U għalhekk irridu naħsbu dwar sensiela ta' miżuri u għodot li jistgħu jintużaw. L-iktar ħaġa importanti hija li meta l-artikoli xjentifiċi jiġu evalwati dan iridu jiġu bbażati fuq prinċipji ċari u tondi magħrufa s-soċjetà, għaċ-ċittadini, għall-Parlament, il-koll flimkien irridu noħolqu din il-fiduċa fl-awtoritajiet pubbliċi. Inkella ikun hemm kriżi tal-ikel u affarijiet relatati. Il-mod kif hemm nuqqas ta' fiduċa fil-soċjetà nistgħu naraw foqsma oħra u hemm strument ta' indipendenza ta' kif jiġu valutati l-istudji imma ma tantx qed jirnexxila tipperswadi n-nies u għalhekk din hija problema serja u ħanamel kull sforz possibbli biex niżgura li l istandards ta' trasparenza jkunu ogħla. Grazzi. Grazzi. Issa naddi l-mikrofonu lill-kollega Oken. Grazzi. Nixtieq tweġiba fuq l-industrija farmaceutika, imma nixtieq kun taf li l-koordinaturi huma allarmati ħafna li dan tnaħħam il-portafoll kif semma' qabel, kif jista' ikollok jett jekk m'għandek lebda responsabilta fil-portafol tiegħek fuq dan. Fuq l-interferenti endokrinali, dawn għandhom impatt serju fuq is-saħħa. U wasal iż-żmien issa li u miżuri effettivi kontra dawn l-interferenti endokrinali, endocrine disruptors. Dawn Għalhekk naraw li fil-tieni programm inti kollok mandat ċar u ċar dan u jiena nixtieq nkun naf jekk ser taħdem fuq kriterji orizzontali bbażati xjentifikament għall-identifikazzjoni ta' dawn interferenti endokrinali. Jew inkella kif qed uħut minna ser tieħu approċċ politiku biss. U fuq kollox tipprova timminimizza l-impatt ta' dawn fuq in-negozju, Grazie ħafna. adesso no azzakima pe bajme. Kommissarju nominat, it-tweġiba tijaj hija din. U nishtiq nikkummenta fuq il-biża. Jiena ħabbat wiċċi mal-KGB, ma' reġim sovjetiku, ġejt miżmum kontra rida tiegħi u intfajt il-ħabs. Ġejt investigat, il-biża għalija ma applikax Nafx tfisser, imma jena studijajt il-medicina u għalek l-ewwel ħaġa li konna nistudjaw u nippruvaw nagħmlu u għanna nippruvaw ma weġġa' għal-ħadd. Din hija parti mill-ħalfa li nieħdu, il ġurament li nieħdu u il-suġġett li semmejt inti l-interferenti endokrinali huwa suġġett il-komplikat, qabel ma naħorġu konklużjonijiet irridu noqogħdu b'sebajnejn. L-Unjoni Ewropea għandha tkun l-ewwel entità li tagħmel kriteri ċari, għanna kriteri ma rridu naħsbu aktar u nirreflettu dwar kif nistaw noħorġu bi kriteri ħarin, dejjem bbażat skont l-evidenza xjentifika ovvjament. Qasam komplikat dan għax f'termini mediċi rridu nkunu sensittivi ħafna u b'sebajnejn għaliex nistgħu nitkellmu dwar effetti fuq ġenerazzjonijiet tal-futur U għalhekk irridu nkunu determinati u nibbażaw id-deċiżjonijiet tagħna fuq kriterji xjentifiċi oġġettivi. Għanna kriterji temporani kifet u jien nipprova nistimola l-proċessi kemm nista' jkun possibbli minħati. Grazzi. Grazzi te President, issa nadda il-mikrofonu lill-kollega Pedicini. mis Andukatis, Sur Androkaitis apprezzajna l-pożizzjoni tiegħek kontra l-korruzzjoni fis-saħħa u fuq dan ir-rigward nixtiequ narfu kelli f'ħafna stati membri tal-Unjoni Ewropea n-nomini għal professjoni tas-saħħa fl istarijiet u fiċ-ċentri tas-saħħa jisseħħu fuq bażi politika u mhux kont il-merti. Dan ikollu impatt negattiv fuq is-saħħa tal-pazjenti fuq l-effiċenza tal-, -pazjenti, fuq l effiċenza tal Eh, kura tas-saħħa fuq l-ispejjeż tal-farmaċi u tal-tamir eh, mediku u dan minħabba fi kultant anki l-involviment tal-industrija tas-saħħa u l-farmaceutika. Inti minnaħat jekk x'tixtieq tagħmel biex tara li jkun hemm kriterji ċari tal-prezzijiet bejn l-istati membri u fost l-istati membri fir rigward il-valutazzjoni teknoloġika u anki biex tiġilet l-intil politiku u anki l-korruzzjoni fil-qasam tas saħħa Grazzi. Il-Kumissarju kurią... nominat. Jiena nibbaza ħafna fuq l-esperjenza tiegħi. Tista' tkun eżempju, bħalma semmejt inti, imma dan rridu nqisuh mill-punt di vista ta' sistemi nazzjonali. Aħna implementajna il-rekwizit għal dikjarazzjoni tal-interessi finanzjarju, interessi oħrajn, fil-ċentri kollha tal-kura tas-saħħa fuq kull livell. Naħseb li issa ħriġna pakket kontra l-korruzzjoni biex niġġieldu l-korruzzjoni fil-sistema tal-kura tas-saħħa. Hemm ħafna fatturi li huma involuti hawnhekk fuq dan is-suġġett u naħseb illi dan jinfluwenza wkoll is-sistema tal-akkwist pubbliku anki għal tamir mediku jew oqsma oħrajn per eżempju għal prodotti farmaceutiċi. Anki l-kodiċi tal-etika u dikjerazzjoni tal-interessi finanzjari u anki konflitti ta' interess oħrajn, dikjerazzjoni per eżempju tal-introjtu u anke dak kollu li jkun marbut ma' dawn ir-rekwiżiti anki għall palti għal tenders għal xirijiet kollha li jsiru f'ambitu ta' starijiet, dawn kollha jeżistu. Iżda minna ħal oħra mbagħad Rridu nippermettu l-istati membri li għandhom il-kompetenzi f'dawn l-oqsma li iwettqu l-affarijiet u li għamlu skambju tal-aqwa prassi. Jiena minn ħatijaj lest nipromovi l-aqwa prassi f'dan il-qasam bruħu bġismi. Issa fir rigward l-akwist pubbliku fuq livell Ewropew jien naħseb illi dan ikun pass il-qoddim. Numru ta' stati membri diġà qablu li eh, jaqsmu l-informazzjoni bejnietom, jiġbru l-informazzjoni u rizorsi finanzjarji tagħhom u anki il-mod kif jixtru it-telqim jiġbru kollha flimkien flok kulħadd tar-rasu u din l-ekonomija tal-iskala u l-valur miżjut li aħna tin tant nissiltu għalih. Grazzi, issa ngħaddi l-mikrofonu lill kollega Dornano. Grazzi, kummissarju nominat. Il-ftejmiet ta' kummerċ ħieles u l-trattat transatlantiku ħajdaħħanna f'diffikultà ma' l-imsieħba transatlantiku, antrantiċi tagħna, speċjalment fil-rigward li kell sikurezza tal-ikel u s-saħħa ħafna bdiewa um, Amerikani għal snin provaw kollom dominazzjoni fuq is-suq minħabba l-GMOs jew inkella prodotti li aħna ma rrifjutajna dan l-aħħar għax mhumiex skont il-standards ta' traċċabilità tal-ikel u s sikurtarezza tal-ikel. Tippermetti li l-Unjoni Ewropea tifni l-bdiewa Ewropej ta' standards imbagħad tillaxka dawn l-istess standards biex tkun tista' telqa l-ambizzjoni tal-kummerċanti oħrajn tan-naħa l-oħra tal-Atlantiku kif ħat tħares l-industrija tagħna mill-industrija Amerikana li jenqas prudenti. Grazzi. Kummissarju nominat. Meta weġibt mistoqsijiet iktar qabel f'dan ismieħ, stqarrejt fiċ-ċar x'inhija l-pożizzjoni tiegħi ċara u tonda bħala professjonista, bħala politiku, bħala persuna responsabbli għal saħħa u sikurezza tal-ikel. Jiġifieri tweġiba tiegħi hija din. Le, le li naqsu jew ninjoraw l-standards ta' sikurezza tagħna fl-Ewropa. Le, dan ma jistax isir. L-standards tal-Unjoni Ewropea waslu biex ikonna mekkanizmu interessanti ħafna fejn l-industrija tagħna kemm jekk fuq livell kbir jew żgħir kemm jekk hija tal-bidja jew tal-produzzjoni tal-ikel ikunu konformi mal-standards li nistabilixxu għandha prassi tajba f'dan il-qasam u aħna wieħed mill-ikbar esportaturi tal-ikel għaliex l-standards tagħna tant huma għolin li l-prodotti tagħna jistgħu jitlu f'swieq oħrajn faċilment u għalhekk kif nistgħu nissagrifikaw dan il-progress li ksibna u naqbdu u innaqsu l-interpretazzjoni ta' dawn l-standards. Tweġiba tiegħi minn ġdid għalhekk hija le, din hija l-pożizzjoni prinċipali li jiena stqarrejt fil-bidu u laqqas biss nara possibilità li niddiskutu dawn l-affarijiet, dan mhux post fejn naqogħdu nagħmlu kompromessi għalija. Grazzi, President, issa l-kollega Mikolasik. Grazzi President, Kommissarju nominat. il riċerka tal ċelloli staminali embrioniċi ila maħna ma ma tantx intużad dan l-aħħar snin minħabba l-kontroversi li kien hemm etiċi li għaddejn bħalissa minkejja dan l-Unjoni Ewropea tkompli tiffinanzja il-proġetti tal-użu tal-ċelluli staminali Kważi żewġ miljun ċittadin Ewropew barra minn hekk appellaw li jkun hemm projbizzjoni ta' din ir-riċerka fl-inizjattiva One of Us li ġiet injorata totalment minn naħa tal-Kummissjoni li bħalissa. Minn naħa tiegħek, x'inhi l-pożizzjoni personali u professjonali tiegħek fuq din il-kwistjoni? Inti bħala kummissarju jekk issir kummissarju ħadd tafas fuq il-rapporti ta' riċerka falsa fuq riċerka ta' ċelluli staminali embrionali u inti ħal twaqqaf proġetti ta' ċelluli adulti staminali fir-rigward l-użu terapeutiku tagħhom. Grazzi. Komissarju nominat. Grazzi għal mistoqsija professjonali ħafna. Għanna professjoni inkomuni mill-li qed nifhem. Jien qed naħseb dwar studju minn Franz Collins fir-rigward deċifrar ta' DNA u loqsma fejn l-avvanz xjentifiku jista' jinkiseb fit-trattamenti. Għaw għat trattamenti l-ewwel qabel kollox Dak l-istudju nistgħu naraw b'mod ċar x'inhuma dilemmi etiċi kollha marbuta ma' dan is-suġġett. Mod partikolari rridu nkunu sensittivi għal kwalinkwa kwistjoni etika. Mill-banda l-oħra l-verità hija din. L-użu tal-ċelloli embrionali, staminali, umani għal anijiet terapeutiċi minn tal-inqas fil-pajjiżi li jiena mitħla tagħhom għandhom interpretazzjoni differenti. Hemm min jaqra fuq dan is-suġġetti, immorru f'pajjiżi terzi, u mbagħad ħabtu wiċċhom l-istess fenomenu ma b'modi differenti, mbagħad hemm tekniki differenti, trattamenti differenti li jistgħu jitqisu bħala xjentifiċi jew bbażati fuq kriterji xjentifiċi li f'pajjiż jeżistu f'pajjiżi oħra ma jeżistux. U għalek irridu nistaqsu lil nfusna jekk u xed naħsbu u nitkellmu dwar użu terapeutiku jew dwar teknoloġija ta' evalwazzjoni. fil litwani aħna dan l-aħħar tħanna niddiskutu fuq din il-kwistjoni, din l-opinjoni tiegħi għax ma tantx għandna għandi esperjenza fuq dan il-qasam, għandna bżonn teknoloġiji li jkunu usa, imma fuq livell usa mbagħad għandna bżonn iktar analiżi Fir rigward ir-riċerka xjentifika jiena nkun f'kuntatt mal-kollegi li qed jitrattaw dawn il-kwistjonijiet u naħseb li diskussjonijiet madwar il-mejda fuq dawn l-affarijiet ikunu interessanti u importanti ħafna. Grazzi. Issa il-Viċi President Potts. Eh, Dr. Andrew Kajtis. Iva, grazzi President. Hawnhekk ninsab. Hawnhekk. Warajk. Daqsxejn fuq. Inti semmejt l-epidemija tal-ebola fil-diskors tal-bidu tijak. Għanna u koll epidemija tal-kanċer fl-Europa. L-iskala ta' din il-kwistjoni għanna 150.000 persuna illi qed mut minħabba il-kanċer. Kolatiku kull sena għanna eh, nisa illi qed imutu kanċer tal-kanċer pankreas u koll. nal mutana ma kienx bizzejiet u għalek il-prioritajiet tijak ħajinkludu dan li semmejt u jekk iva. X'tixtieq tipproponi dwar dan il-kwistjoni? Grazzi. Grazzi. Semmejt suġġett ta' diqa ta' uġieħ mart mhux biss tal-frixa imma anke endokrinali ħamsa fil-mija tal-mart kroniku akut għandu x'jaqsam ma' dan dan huwa pis kbir fuq il-pajjiżi tagħna fuq il-popli tagħna. Ipruvaw maġinaw dan kollu f'kuntest ekonomiku. Tindunaw illi mart kroniku akut u kwistjoni ta' sew kbira hemm mezzi biex nilqaw għalih screening minn qabel, prevenzjoni, profilassi, bikrija, liktar fil-kas tal-kanċer, kulħadd jaf li dan kollu jiprofdinna soluzzjoni li ma parti tal-popolazzjoni tieħu prevenzjonijiet kontra il-kanċer. Kolorektil jiena tkellimt ma l-esperti onkoloġiċi u għaluli li nistaw ninformaw li persuni permezz ta' applikazzjonijiet fuq il-mobile tagħhom persuni kollom jaf, ikunu jafu illi huma jistaw jeżaminaw saħħa tagħhom, iżuru ċentri tal-kuri ta' saħħa differenti. Il-prevenzjoni tista' ssir aktar inklusiva. Huwa diffiċli li nittrattaw il-kanċer jekk ma jkunx hemm prevenzjoni, jekk ma tiġix applikata l-prevenzjoni, u mbagħad iva ikonna trattamenti u hemmhekk irridu nindirizzaw il-konsegwenzi. Hemm modi differenti ta' kif iċ-ċittadini tagħna jkunu jistgħu jużaw il-prevenzjoni jiksbu l-informazzjoni permezz ta' televizjoni, tal-labs fuq il-mobile, sina spiss insegwi l-Euronews, il-kanal tal-istazzjon tal-Euronews jgħidu ħafna eh, affarijiet dwar fil-rapport għat temp imma qatt ma jitkellmu dwar l-attività tax-xemx u din hija importanti dak li huwa kanċer tal-ġilda, s-sur Damage Maker. Grazzi komissarju nominat. Għal-partit tiegħi importanti l-Unjoni Ewropea taħdem id fit mal-istati membri ħalli jkun garantit servizz għal kura tas saħħa aċċessibbli. Il-mistoqsija tiegħi dwar dan. Il-linji gwida għax-xjenza Hemm min jitkellem dwar mediċini komplementari, alternattiva, hemm min ma jaqbil, x'inhi l-fema personali tiegħek? Dwar l-approċċ doppju taqbel, rikonoxximent jew in-nuqqas ta' rikonoxximent hija xi ħaġa li l-awtorità tal-istati membri għandhom. Jihduwa imbagħad dwar il-bidla fir-responsabilità tal-prodotti farmaceutiċi mid-DG tas-saħħa għad DG tas-suq intern tista' tgħidilna x'inhu l-impatt u x'se jiġi kopert. Dan ir-rigward. Nixtieq nwieġeb għat-tieni mistoqsija tiegħek. Ħanni żgura li Is-saħħa jkollha supremazija dejjem. Kummissarju Andrukaitis, Kummissarju Barkowska, Kummissarju Mimica, Kummissarju responsabbli għall-iżvilupp, aħna il-koll kemm aħna. Irridu nitrattaw l-aspetti marbuta mas-saħħa fl-oqsma tagħna u nagħmluha is-saħħa nagħmluha kwistjoni relevanti issa dwar l-Aġenzija se jkun hemm deċiżjoni komuni li ħadd ittieħed mill-kulleġġ u jiena nimplementa. Dwar il-mediċina alternattiva komplementarja u rikonoxximent tagħha naturalment hija kompetenza tal-Istati membri. L-Istati membri qegħdin jagħmlu passi l qudiem Il-pajjiż tiegħi jipprova joħroġ bi grupp ta' ħidma b'bosta liġi dwar ir-rikonoxximent tal-mediċina alternattiva. Tindirizza wkoll responsabilità tas-saħħa tal-bniedem, kwistjonijiet ta' fondi, kwistjonijiet ta' affidabilità, hemm ċertu passi li qed jittieħdu f'dan il-qasam. Aħna nistgħu nagħmlu skambju tal-aħjar prassi dan is-settur u nippruvaw nirregolamentaw dawn il-kwistjonijiet. Nemmen li ħajkonna diskussjonijiet mal-gvernijiet nazzjonali meta nġu biex namlu skambi tal-aħjar prassi. Issa il-kollega Mejzner. Hawnhekk ninsab. Nixtieq nitkellem ma' kwistjoni speċifiċi. Transgender. Ħataħdem sabiex id-dikjarazzjoni ta' transgender bħala persuni mor morda minn moħħom taħdem biex din tieqaf u tiżgura l-kura ta' saħħa disponibbli għal dawk illi jixtiequha u għandhom bżonn u kif taħdem ħalli tiżgura l-kura tas saħħa speċifiċi speċifika għat-trans tiġi meqjusa fil-linji ta' politika tal-Kummissjoni. Grazzi. għal darbohra. Dan huwa dritt tal-bniedem. Dak li dek tgħid għandu x'jaqsam ma' dritt tal-bniedem. Ikolli ngħid li l-ewwel karta tal l-ewwel artiklu tal-Karta ta' Drittijiet Fundamentali u artiklu tassew sabi. Id-dinjità umana ma tistax issir l-ħsara. Kulħadd irid iqis id-dinjità tal-bniedem. Ma nistawx nippermettu diskriminazzjoni l-iktar fis-settur tal-kura tas-saħħa. Servizzi tas-saħħa hawnhekk irridu nibbażaw ruħna fuq il-priorità tas-saħħa tal-bniedem. Il-ġurament ta' Ipokrite ġuramenti oħra li huma mħarsa rispettati minn professjonijiet oħra Il-tweġiba tiegħi hija ta' sew sempliċi. Naturalment l-istati membri huma responsabbli għas sistemi nazzjonali tas-saħħa tagħhom. Huma jridu jimplementaw bissieħ ir-rekwiżiti ta' drittijiet tal-bniedem. Grazzi. Il-kollega Rodriguez. Obrigada, Presidente, in Portugues. Grazie, President. Għan bil-Portugis minħabba trojka il-popli tal-nofsenar tal-Europa u fil-Galizja u koll mandomx dritt universali għas-saħħa u għal-medicina, l-privatizzazzjoni tas-saħħa hija realtà llum il-ġurnata. Il-kummissarju nominat qed jippjana li jagħmel ħalli jibdel din il-qagħda. It-tieni mistoqsija. Qed tippjana li tagħmel xi ħaġa ħalli tipprojbixxi is-cyanide għaliex dan għandu effetti negattivi fuq is-saħħa. Kiesa Basakius jgħax aš supra taw klausimą Biex nkun onest miegħek, jekk fimtek sew. Issa ngħid. Ma fimx il-kontest kollu ta' din il-mistoqsija tiegħek. Iżda sabiex inwieġeb għall-ewwel parti tal-mistoqsija tiegħek il-privatizzazzjoni ta' servizzi tal-kura tas-saħħa it-tnaqqis, l-miżuri ta' austerità fl-istati membri ikonna nemmettu. Dan sar b'mod tassew mekkaniku mingħajr ma ġew meqjusa l-aspetti rilevanti kollha ma nistgħux innaqsu l-budgets u nikkompromettu id-dritt universali għal kura tas saħħa kura tas saħħa primarja u sekundarja ma jimpurtax jekk aħna namlu tuf dan dawn il-budgets il-konsegwenzi jkunu koroħ meta nitkellmu dwar kemm jifilħu u kemm huma effettivi il-sistemi ta' kura tas saħħa tagħna dak li nistgħu nagħmlu bis-semestru Ewropew billi nagħtu ċertu pariri lil ċertu pajjiżi dwar is-sistemi tagħhom ta' kura tas-saħħa l-ewwel nett. Irridu nivverifikaw il-metodoloġija ta', ta evalwazzjoni tal-sistemi kollha ta' kura tas-saħħa. Hekk nistgħu nagħmlu evalwazzjoni b'mod paragonabli ta' 28 sistema ta' kura tas-saħħa. Ma aċċess għal kura tas-saħħa Huwa importanti li dun isu teknoloġiji, saħħa elettronika, miżuri kollha ta' effettività rridu isu l-infermiera, it-tobba tal-familji. Irridu noħorġu pakket ta' miżuri bħala timu dawn il-miżuri kollha għandhom jiġu diskussi issa naddu l-kelma lil viċi President l-Onorevoli Zabor. Grazzi, sur President, sur Andrew Kajtis, warajk, warajk nisab. Si drabi nkun nixtieq li nkellem il-dak li jkun which in which il-GMOs tkabbir tagħhom. Skont ir-regolament li qed tiġi proposto il-kontaminazzjoni transkonfinali ħad kollha importanza kbira. Inti ħa tiġilet favur miżuri kontra l-kontaminazzjoni transkonfinali ħat titlob għal miżuri stretti ta' responsabilta u tiżgura illi min nidġes ħallas jekk ikun hemm xi danni u l-istati membri li ma jridu GMOs ikunu jistgħu jżommu l-status ta' non-GMOs anka jekk fil-ġirin tagħhom idaħlu il-GMOs. Dan huwa ovvju. Jekk pajis wieħed jippermetti lil bdiewa ikabru u ċuħ raba tal-GMOs imbagħad pajis ieħor ma jippermettix dan u l ċuħ raba jikbru sa 30 km mal-frontiera. Naturalment il-żriera jistgħu jinġarru mir-rieħ ikun hemm kontaminazzjoni u dan jista' jkollu impatt fuq id-degradazzjoni tal-ispeċi, fuq il-varjetà, din hija kwistjoni komplikata iva. Trid tinvolvi ħafna partijiet interessati, diskussjoni trid tiffoka fuq il-kwistjoni ta' kif nistgħu nipproteġu lill-istati membri kontra l-kontaminar transkonfinali. Il-kooperazzjoni fost istati membri tittiġi żgurata għandna direttiva fuq il-kura tas-saħħa transkonfinali u naturalment irridu nsolvu l-istess kwistjoni. Soħat li ma jrid jara biss jgħid li din mhix kwistjoni serja, ma nistax inwedek jekk din se tkun kwistjoni mandatorja jew le, issa nista' nwedek ħan iddiskuti il-kwistjoni ma'kom għaliex irid nanalizza l-mekkaniżmi kollha involuti f'dan is-settur. Iżda naturalment il-pożizzjoni tal-Istati membri trid tiġi mħarsa. Il-pajjiżi ġirien iridu jsibu soluzzjoni. Dawk li huma miżuri speċifiċi naturalment dan irridu niddiskutuh u rridu nirrevedu l-proċess kollu kemmu. Grazzi, naddi l-kelma lil kollega Renata Summer. Grazzi tassew, President. Sur Andrew Kajtis. Diġi Sanko, nisab hawnhekk. Diġi Sanko kella approċ ta' protezzjoni, jridu jipproteġu l konsumaturi minnhom infushom, mhux biss mit-tabak imma anke mill-ikel. Għandna l-profili ta' nutrizzjoni fir regolament tal-indikazzjoni ta' saħħa din daħlet proibizzjonijiet fir reklamar fejn il-Kummissjoni temmen li l-affarijiet mhux tajbin saħħa. Iżda hemm problema dan imur kontra kull parir ta' nutrizzjoni. Ma nistawx naraw il-kontenut ta' nutrizzjoni imma id-daily allowances. Inti bħala tabib dan tafu żgur għanna il regolament tal-informazzjoni u koll inti lest li tirtira il-leġislazzjoni tal-profil ta' nutrizzjoni inna nistennew 8 snin biex dan isir. F'termini tekniċi, l-affarijiet mhumiex fattibbli. Issa f'dan il-kuntest. Xi ħaġa tassew importanti għalina. X'taħseb inti li huwa konsumatur informat? Marraf. biex ngħidlek il-verità nimxi aktar faċli mill-wedit. N-wiet darba fuq oħra, darba wara l-oħra. Iżda dan mhux responsabbli huwa aħjar. Jiena nemmen li huwa aħjar nagħmlu inqas imma dak li nagħmlu nagħmlu aħjar. Fil-każ tiegħi meta naf li jingħadni ħanibda ħidmieti situazzjoni fejn tant hemm kwistjonijiet, tant hemm intoppi, tant hemm problemi. Jiena jkolli nistqar magħkom li kull kwistjoni marbuta mal-etikettjar ta' nutrizzjoni hija komplikata. Il-zokkor, il-melħ, kull tip ta' aċidi, il-kaloriji, l-etikettjar jista' jkun differenti u anke it-tip ta' dieti jistgħu jkunu differenti jekk pazjent imur għand it-tabib, it-tabib jista' jagħti parir professjonali. Imbagħad l-għażla hija fidejn il-pazjent, fidejn il-konsumatur li ma tip ta' prodotti jixtieq jixtri. Il-kwistjoni hija tassew komplessa. Ma naħsibx li jena nista nati l-aħjar soluzzjoni possibli. Din għanna niddiskutuha. Mit bniedem mit fema. Din il dan is-settur huwa mżewwa huwa divers. Hemm ħafna varjazzjonijiet. Il-Kummissjoni trid il-ħin biex tifhem x'inhuma ma l-aħjar soluzzjonijiet. Iva, ħan id diskutiħ dan il sujġet ħan niprofa nsibu mis-soluzzjonijiet, iżda li natik tweġiba issa dwar kif nistaw niproċedu le, minna ħati jgħet ħaġa irresponsabli. Issa il vice President Parnjo. Għaziz komissarju nominat. Nishtiq narġa nitkellem dwar l-organizmi modifikati ġenetikament Ftit ilu meta inti kont qed wieġeb lil Frederick Kris, inti qed illi jekk tiġi elett f'Novembru, meta tiġi elett f'Novembru, inti tkun qed tindirizza fid-dettall dan il-pakket u semmejt il-ħarsin tal-prinċipju ta' sussidjarjetà meta titħaddet mal-istati membri. Issa hawnhekk fil-Kumitat Envi hawn ħafna fostna anke fil-Parlament Ewropew li qegħdin jitrattaw it-tieni qari u iva naħsbu l pożizzjoni komuni tal-Kunsill Ewropew għanda tittejjeb, għanda tissaħħaħ, memx alternativi, għalek aħna għanna l-appoċ tijak din ix-xewqa tagħna li nsaħħu l-pożizzjoni tal-Kunsill Ewropew diġà semma 19 stat membru huwa kontra l-GMOs iżda. Dawn l-aħħar snin kien hemm daqsxejn ta' pressjoni fuq li jkun hemm lista u hemm ċertu miżuri evażivi u jista' jkollna raġuni għal din il-proibizzjoni tal-GMOs ħalli jkollna miżuri aktar vinkolanti ħalli ma jkunx hemm kontaminar tal-luċuħ tar-raba. Imbagħad xi mod ta' kumpens lil dawk il-bdiewa li sfaw vitmi u r-riskju hekk kif jissemma mill-FSA. Dawn huma l-pożizzjonijiet illi nixtiequ illi inti tikkonfermanna. Ikolli nistqar. Personalment naqbel ma dak li qed inti mal-pożizzjoni tiegħek. Din hija kwistjoni ta' sussidjarjetà l ewwel qabel kollox. Hija kwistjoni li għandha tipprova l-indipendenza u s-sussidjarjetà tal-Istati membri. Kwistjoni għal dik tal-GMOs hija kompetenza tal-Istati membri Memx dubju dwar dan. Il-pakket dwar l-ċuħ tal-raba u ammirat lejn direzzjoni l-istati membri jridu jadottaw deċiżjonijiet tagħhom stess m'għandhomx għalfejn jistennew għal mekkaniżmu min-naħa tal-Kummissjoni. Anka jekk l-istati membri ma jaqblux, din hija taħlita mhux tas-soltu u rridu nsibu mod kif noħorġu minna. Fit-tieni qari din ix-xejra innotajta. tajta iva fost l-istati membri. Is-sitwazzjonijiet marbuta ma' l-uċuħ raba fost il-frontieri. Emmek għandi bżon ta' xi konklużjonijiet mixjenza, xi analiżi. Forsi l-ideat li semmejt inti huma ġusti, imma ma nistax nirreaġixxi għaliex m'għandix bizzet informazzjoni fidi. Nista' nikkuntatjak aktar tard. Il-problema edemmek ma nistawx nevitawa. Dwar l-indipendenza tal-EFSA u teknika ta' investigazzjoni taħħa diġa diġa semmejtu l-punt ma nixtieqx narġa' nirrepeti dak li għad. Dak kollu huwa dak kollu li huwa marbut ma' trasparenza huwa tassew relevanti għalina. Grazzi naddi il-kelma lil kollega James Nicholson. Grazzi komissarju nominat. Illum hawnhekk għandna seba' round tal-taħdidiet kummerċjali bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti li għadhom għaddejjin. Settur kontroversjali fin-negozjati huwa dak tal-armonizzazzjoni tal-istandards tal-ikel kwistjoni li għandha x'taqsam mal-agrikoltura u kull pat kummerċali. il bdiwa tagħna jridu jżommu mal-ogħla standards ta' sikurezza tal-ikel produzzjoni madwar id-dinja. Livell ta' dawn l-standards ma jiġux issodisfatti mill-produtturi. U lanqasem l-ispejjeż assoċjati. Jekk inti sir kummissarju għal dan is-settur, kif tista' tiżgura li l-standards ta' sikurezza tal-ikel ma jitnaqsux u l-produtturi lokali jkunu mħarsa issa u fil-ġejjeni? Grazzi. Grazzi għal-mistoqsija tijak. Lina nemmen li diġa u Eġibt qabel għalija hawnhekk nista. Nwedkom li jien mhux naqbel ma l naqsu l standards ta' sikurezza tal-ikel u kol tal apparat mediku u l-medicina. Hawnhekk mawx lok għal kompromess. Il-kwistjonijiet huma komplikati. Għandhom xaqsmu ma' s-saħħa tal-konsumaturi tagħna il-ġejjeni ta' wiliedna. Aħna responsabbli għal ġenerazzjonijiet tal-ġejjeni għal dawk ġejjin 30 sena oħra aħna responsabli wkoll mis-settur agroalimentari u b'saħħtu ħafna u jagħti valur mizjut lill-Unjoni Ewropea. Imma dwar il-standards ta' sikurezza tal-ikel dawn huma pedament u l-pożizzjoni tal-Kummissjoni hija ċara daqs il-kristall. Le għat naqis tal-standards jew revizjoni tal-standards ta' sigurezza tal-ikel. Sa parola kollega. Grazzi, issa l-kollega Witema. Grazzi, President. Bħalissa idea ġenerali negattiva brabta ma' settur agrikolu għaliex għandna innovazzjonijiet li jistgħu jkunu ta' benefiċċju bħal nuqqas ta' ċertu użu ta' kimika. Għanna eżempju li sviluppa li ġiet ukoll svilupputa tal-aħħar fil-Olanda eh, brabta ma' marta tal-patata. U dana ifisser illi naqsu b'50% din il-marda b'użu ta' kimika u jemmek jużaw ġeni li jiġu fiħdan l-istess speċi L-EFSE fl-2012 ikkonkludiet illi dan is-sisgenesis ukoll huwa eh, effettiv pero mandux jiġi konsidrat pala GMO. U għallura inti temmen illi eh, għandu uh, jkunem u kol, għet eh, jkunem għansi il eh, deċiżjonijiet li din jittieħdu għabbażi ta' emozzjonijiet u mhux għabbażi ta' xjenza u allura ta' li l-Unjoni Ewropea trid tkun aktar miftuħa għal aktar tekniċi ġodda għal pjanti biex ikonna pjanti aktar ta' benefiċċju għal ċittadini u il-komissarju nominat, meta se jeskludi is-sis Genesis biex bekk eh, mill-lista ta' proibizjoni biex bekk il-bdiewa jkunu jistaw jużaw din it-teknika? Tiesa pasakjus eh, naturju pakanka mi. Biex nkun onest. Mandiċ eh, bżiet kompetenza meta niġu għal ħidma fil-qasam tal-ġeni għal dak li għandu xaqsam varjetajiet ġodda. Is-selezzjoni f'dawn l-aħħar 300 sena uh, għażlet ċertu varjetajiet. Din hija xaġa naturali, din hija teknoloġija illi jintażlu l-aktar varjetajiet persistenti dan jgħam kol għandu xaqsam eh, ma' annimali, 400 sena, 500 sena ilu, proċess ta' selezzjoni, eh, dawk li kienu aktar b'saħħithom, eh, irna xilom jiexu. Issa, kif se nagħmlu għek mod artificiali? Jiena biex nkun onest minix espert fil-qasam, u għallura unek neħtieġu evidenza ċara xjentifika u valutazzjoni ta' tal-evidenza u koll. esperimenti bin-natura għandhom għoddimum elementi etiċi, batem hemm l-elementi wkoll kwistjonijiet ta' ta' sikurezza wkoll. Jiena iva, nista' naċċetta ċertu innovazzjonijiet, però dawn iridu jkunu bbażati fuq evidenza xjentifika qabel ma naslu għal deċiżjoni ċara. Grazzi. Issa naddi il-kelma lil kollega Forenza, grazzi President il-ħarsien tal-saħħa jfisser ukoll il-ħarsu s-saħħa u s-sikurezza tal-ħaddiema b'mod partikolari dawk li jaħdmu f'impjanti kbar biex bekk ma jkunx hemm sara għal ħajja tagħhom u anki għall ambjent tal-madwar. Qed nirreferi għal każ f'Taranto fejn għandna impjant kbir industrijali għal produzzjoni tal-azzar hemmhekk kienem data impressionanti dwar eh, l-imwiet tal-ħaddima u dannu għal ħsara għall-ambjent. Fl-2012 il komissjoni bdiet proċedura ta' ksur kontra l-Italja li mamlet xejn u għalek insaqsi x'inizjattiva il-Kommissarju se jieħu biex bekk inħarsu l-ambjent u anki s-saħħa u nitlob il-Kommissarju jgħidilna jekk hemmx proċeduri oħra ad hoc ta' sanzjoni biex bekk min imexxi dawn l-impjanti iħarsu għal sarat biex bekk ma jkunx hemm sara permanenti għal saħħa ta' ċittadini u huma stess permezz tal-istati ma jkollhomx għalfejn iħallsu huma bħala ċittadini għal dawn is-sarat. Iškeltas klausimas yra aktualus ne tik Italijai, bet. Il-kwistjoni li inti semmejt hija rilevanti mhux biss għall-Italja, iżda għal diversi stati membri. Sfortunatament, l-element ta' sikurezza fuq il-post ta' xogħol u s-saħħa fuq il-post ta' xogħol ifisser li irridu dejjem nanalizzaw il-post ta' xogħol biex kunu nafu dwar l-effetti fuq is-saħħa għanna nuqqas kbir ta' speċjalisti fl-istati membri u għallura mbatem u koll il-ftejimiet kollettivi illi u koll għandhom ikollhom dispożizzjonijiet dwar is-sikurezza fuq il posta tax-xogħol, is-saħħa fuq il posta tax-xogħol, għaliex issa għandna varjetà kbira ta' mekkaniżmi għandna l-karta soċjali illi u koll semmi dawn il-prinċipju dan huwa dokumenti li l istati membri għandhom isegwu. Bekk neħtiġu bażi solida biex naħdmu f'dan il-qasam. Iva, għanna l-kompetenzi tal-istati membri, iżda mbagħad għandna direttivi li jisiru jkun hemm ksur fil f'dawn id-direttivi, u bat ikun hemm proċeduri. Jiena minn ħati se nkun Eh, disciplinat ħafna, eh, jekk ma nagħmilx jekk ovvjament ma nkunx qed nirrispetta il-professjoni tiegħi. Iva, nistaw eh, narblu f'aktar dettal dawn il-kwistjonijiet. Jina ma nafx il-kwistjoni partikolari tal-Italja hawnhekk, però ċertament dan huwa suġġett importanti ħafna lija. Grazzi. Kollega Lova. Grazzi ħafna se nitkellem bl-Svediż qeda bil-qeda hawnhekk. Mela, e, l-Organizzazzjoni Dinja tas-Saħħa identifikat resistenza antibiotika bħala waħda mill-ikbar teddidiet qudiem il-bnedmin. Irridu nieħdu azzjoni serja biex nevitaw problemi bħal e, każi ta' ċistita illi waslu għall-imwiet. Inti se tkun inkarigat minn eh, dawn il-punti u kien hemm fil-passat ukoll azzjoni fil 2012 fuq eh, din ir-resistenza, però dana kollu musse se jkun effettiv jekk tassew ma nindirizzawx il-problema għaliex aktar u aktar antibiotiċi qegħdin jingħataw l-annimali u bnedmin u hemm użu kbira, differenza kbira fl-użu tal-antibiotiċi bejn l-Istati membri, per eżempju eh, hemm differenza bejn Ċipru l-Italja kif jużawom mal-Iżvezja. Umbagħad fid-Danimarka 90% tal-majali għandhom batterja resistenti għall antibiotiċi u għandna numru ta' mwiet minħabba dan it-tip ta' batterji u allura inti bħala kummissarju kif se taċċerta illi id-direttiva tal-alf tal-annimali ikun tkun implementata f'sati membri kollha biex aħna tassew eh, nħarsu l-benessir tal-annimali. U inti se taċċerta li se jkollna regolament fuq il-benessir tal-annimali li il-Parlament kemm il-darba eh, talab għalih f'diversi riżoluzzjonijiet? Mela, mistoqsija fuq żewġ binarji ah, dwar il-benesseri u anki resistenza eh, antimikrobjali. Illum il-ġurnata ħafna antibiotiċi jintużaw fil-qasam veterinarju, iżda għanna regoli li dawn l-antibiotiċi ma sox jintużaw għal profilassi jew biex eh, nsemnu l-annimali. L-antibiotiċi jistaw jintużaw biss f'każi ta' mart. U dana kollu tiġi kontrollat mod stret ħafna għal-mart biss. Imma bat, għanna resistenza tal-antibiotiċi, il-konsum mill-bnedmin, u l-użu tal-antibiotiċi fost il-bnedmin. Mela, Iva, il-kontroll tal-użu tal-antibiotiċi eh, Iva, rridu nsaħħu tal-kontroll, għalix għanna kazijiet ta' infezzjoniet fl-istarijiet, figuri drammatiċi ta' mwiet, 40.000 persuna fl-Unjoni Ewropea mietu minn infezzjonijiet mill-istar fl-Ewropa. Infezzjonijiet illi huma resistenti għal kwalunkwa trattament ta' antibiotiku u allura għandna regoli stretti li qed jiġu implementati fl-istarijiet kollha. Din hija ħaġa importanti ħafna meta nqisu r-reżiljenza tas-sistemi tagħna tas-saħħa allura rridu l-ewwel nett nqisu il-pjanittazzjoni tagħhom għal brabta ma' resistenza antibiotika irridu nevalwaw miżuri kollha f'dan il-qasam. Iva, kwistjoni komplessa ħafna din brabta ma' l-użu veterinarju tal-antibiotiċi u mbagħad il-konsum eh, mill-bnedmin. U allura din hija kwistjoni enormi. Pala professjonista fil-qasam naf illi eh, Iva, ma sax wieċeb eh, l-mistoqsija f'żewġ minuti biss, però għanna il-dokument għafas għal benersi tal-annimali dan u koll huwa suġġett importanti li tiġi diskuss fid-dettal. Jiena minix faċil eh, faċilment dak illi jista' jsir, però nista' ngħid illi l-kwistjoni trid tiġi analizzata fid dettal u rridu nofru soluzzjonijiet. Grazzi. L-Onorevoli Balzo. Sur Andri il-politika tas saħħa u ta' sigurizza tal-ikel tal-Unjoni ikkopri l-katina kollha alimentari, l-istess għal GMOs. Fl-Unjoni Ewropea, id-direttiva relevanti trid tkun ta' fuq fuq liema punt. Is-suq intern l-ewwel jew il-ħarsin tal-ambjent tagħna li ma fattur huwa aktar importanti li mija l-priorità. Waħda biss se tkun iktar importanti minn oħra, it-tim saqsija tiegħi. Il-Kumitat Ekonomiku Soċjali Ewropew għal dan li ġej. L-użu ta' tekniċi mhux ibbażati fuq GMOs, investiment sostenibbli f'agrikoltura intensiva, ifisser li bekk l-Unjoni Ewropea tista' tkun attur importanti fuq is-suq. Tara mhux minnu għal GMOs. Inti fuq li ma naħa qiegħed fuq in-naħa l-oħra li li smajt mill-kollega tiegħi xi minuta oħra. Grazzi. Skużawni. Probabilment ma fimx il-kuntest tal-mistoqsija, pero niprova nwieġeb. L-ewwel, billi niddeskrivi li ma naħajjina nirrappreżenta. Meta nikkonsidraw il-bdil eh, fil-klima l-lum il-ġurnata, it-tensjonijiet fl-ambjent ekoloġiku, isu kol id-degradazzjoni ta' diversità bio biologika naraw ukoll imbagħad l-effetti fuq is-saħħa tal-bnedmin. Jiena parteċipajt fl-Assembleja Ġenerali ta' WHO u hemmhekk kien hemm analiżi ta' relazzjonijiet u rabtiet bejn il-bidla fil-klima u s-saħħa tal-bnedmin. Qegħdin ngħixu f'ambjent speċifiku ħafna Lima naħa tista tkun l-aktar importanti naħseb eh, il-tweġiba hija importanti naħseb il-ħarsin tal-ambjent hija xi ħaġa importantissima mingħajr l-ambjent ma nistgħux ngħixu. Bekk irdu noqogħdu kawti ħafna għal u anki noqogħdu attenti għall-ambjent li ngħixu fih. Issa, prodotti tal-bidja u dan jinkludi wkoll il-bidja organika. Iva, irridu nsibu, huma jridu jsibu l-pozzjoni tagħhom fuq is-suq Ma nistawx nirreferu biss għal teknoloġiji intensivi, dawn jużaw ħafna fertilizzanti, organizmi ġenetikament modifikati. Irridu ninvestigaw din is-sitwazzjoni li kieku kena natu prodotti organiċi jew bioloġiċi l-iskejja li qegħdin tkun xi ħaġa sirja ħafna u allura din hija kompetenza tal-Istati membri, però ma nsax ngħidilkom eżattament jiena fuq li ma naħa eh, qiegħed. Grazzi. L-Onorevoli Delaje. Grazzi, President. Kummissarju nominat, jiena qiegħda bil-qeda hawnhekk qudiemek. Mela, il-ħela tal-ikel. Din hija eh, tissir fuq skala kbira fl-Ewropa u għandha tkun parti mill ekonomija ċirkolari, pala kummissarju responsabli għall-ikel, e, xinu ma pjanit tijak għal-ħela? Kif se taħdmu, kif se taħdem ma kummissarju responsabli għall-agrikultura dwar dan? Inti lest twaqqaf azzjoni Ewropea għal ġbir mill-produtturi u ridistribuzzjoni tal-frott u l-xejjex l-organizzazzjonijiet karitatevoli u anke lejja l-oħra li jistaw jiġu konsmati biex bekk ikonna bilanċ tal-ikel. L-interferenti endokrinali u kollu ma problema u jamlu effett ukoll fuq l-ambjent. Kien hemm numru ta' regolamenti u koll iżda għatem lok għal titjib. Bħala komissar responsabli għall-ikel u s-sikurezza tal-ikel, inti se tieħu azzjonijiet dan il-qasam grazzi. Mela, eh, l-interferenti endokrinali, l-endocrine disruptors, jina diġa semmejt li rridu nużaw il-kriterji finali mal-arkem jista' jkun biex bekk nevalwaw l-influenza eh, ta' dawn l-interferenti fuq is-saħħa tal-bniedem. Din hija xi ħaġa ċerta. Issa, ħela tal-ikel Jena tajt ħarsa lejn dan il-friskun tal-ilma qoddimi u għawnek għat nara data. Iġviri sa meta tista' tuża il-prodott. Għawnek għat nara irridu nużaw l-ilma sa 16 ta' tali xar. Mela, fis 17 ta' xar, tista' tixrob dak l-ilma, naħseb li iva, tista' Naħseb irrit ikun hemm ukoll ċertu sens komuni wkoll fid-deċiżjonijiet tagħna ma nistgħux naħlu fl-ixkun ilma bħal dan, sempliċement narmuh. Nistgħu nużaw sens komuni eh, brabta ma' diversi prodotti u kiekel. Irridu nkunu li naħseb il-panek tal-ikel din hija idea tajba. Irridu nitkellmu mal-industrija, mal-istati membri ċertament. Mijiet ta' eluf ta' tonellati ta' ikel qed ħlew kull sena din hija xi ħaġa mustax nittolleraw iktar. Tant għandna nisfoqra fl-Ewropa u allura għandna nagħmlu kull sforz biex nindirizzaw dawn il-kwistjonijiet. Dan għandu jkun suġġett relevanti fil-ħajja ta' kuljum. Grazzi, il-kollega Vilmot. Grazzi ħafna u nilqawk. F'Diċembru li għadda l-Kummissjoni kellha rapport dwar it-tikettar ta' pajjiż ta' oriġini għal dak nixaqsam kelli proċessat u hemmhekk intqal il-konsumatur t-tekket jittekketjar iżda dana jfisser ħafna flus u allura sfortunatament dana ġi kien ġej minn rapportaġġ mill-industrija u riċerka tal-konsumaturi fi Franza u ritna li t-tikettar tal-laħam properjat li jintuża fit-salsa bolonez jifis jqum biss eh, ċentezmu biss u allura konsumaturi iva jridu informazzjoni informazzjoni onesta minn fejn ikun ġej il laħan partikolarment wara l-iskandlu tal-laħam ta' zimel eh, ftit aktar minn sena ilu. Inti tikkonformi ma' leġislazzjoni dwar il-laħam fikel il-proċessat u t-tiketar tijaw, umbat għanna u koll it-tiketar tal-alkohol. Il-konsumaturi jkoll jrid ikollhom din informazzjoni biex jagħmlu għażliet tajbin u dan jinkludi kemm hemm kaloriji fil-alkohol u meta nistgħu nistennew tal-rapport u se tirrakkomanda illi l-alkohol ukoll jiġi taħt l-istess regolamenti bħal li kellu xorb punt tal-aħħar biex ma jkunx konfużjoni. Il-profiles nutrizzjonali ġew maqbula mal-Kunsillu mal-Parlament fl-2006 u għadna qegħdin nistennew l-informazzjoni mill-Kummissjoni. Grazzi. dwar il-profili ta' nutrizzjoni nutritional profiles. Din hija kwistjoni komplessa brabta ma' traduzzjonijiet differenti, drawit differenti tal-pajjiżi u f'ċerti pajjiżi eh, insibu il-melħ fil-ħobs. Foħrajn għandna il-ġobon eh, parmeġġano, foħrajn eh, jipreferu il-perżut, eh, illi ikun eh, stat tip smoked u hemmhekk tara li jkun hemm livello li ta' Mel, u għallura Iva, din hija xaġa komplessa ħafna. U għallura din hija raġuna għalfejn il-Kummissjoni qed ħin tagħha biex issib soluzzjoni għal din il-kwistjoni. Se jkolli nanalizza f'aktar dettal dan is-suġġett. Mela, il tikketer tal-alkohol u kalorijji. Ma naħrax għalfejn għandna eżenzjoni għal produtturi tal-alkohol? il-produttur ta' alkohol jagħmlu nota tal-sena tal-produzzjoni għaffariet li ma tajbin għalihom, però l-kaloriji iva ma jissemmewx. U l-kaloriji huma konsiderevoli fl-alkohol, allura iva rridu niddiskutu din il-kwistjoni. L-ewwel mistoqsija, forsi tista' tipprepeti jekk jogħġbok l-oriġini tal-laħam fil-ikel proċessat. Iva jiena naf, għaliex qabel il-laqa kelli kuntatt mill-qrib ma' speċjalisti u rajtu ukoll id-dejta. Il-konsumaturi tagħna jixtiequ jkunu jafu pajjiż ta' oriġini. Allura iva se jkollna niġu lura għal din il-kwistjoni biex naraw x'ruma l-ispejjeż involuti, min se jħallas tali spejjeż, però iva se jkollna nagħtu tweġiba. Grazzi l-Onorevoli Gerling. Grazzi. Jiena xtaqt imur lura għal kwistjoni ta' l-interferenti endokrinali, skużan li ħajkolli namelek, għaliex iva, din hija priorità importanti ħafna u naħseb għadna ma smajniex eżattament minn għandek kif inti se tindirizza l-kwistjoni, għalkemm inti semmejt illi impenjat illi tħares lejn il-kwistjoni. Allura, mod speċifiku sen saqsik fl-iżvilupp ta' kriterji Tista' tikkonferma li set wieħed ta' kriterji se jiġi identifikat għall identifikati ta' sustanzi li għandhom dawn il-proprjetajiet interferenti endokrinali u tista' tikkonferma wkoll illi fil-proposta eventwali leġislattiva tqis l-informazzjoni dwar espożizzjoni anki dwar il-proprjetajiet u fil-ġestjoni tagħhom u anki brabta ma' dawn l-elementi li jiġu deskritti bħala interferenti endokrinali. Meta jiena nifhem aħjar eh, l-informazzjoni dwar din il-kwistjoni, anzi meta jina sirt naf aktar dwar l interferenti endokrinali, jina fimt għalfejn għanna din il-problema. Nistaw nibdew bil-prodotti kosmetiċi, pesticidi, eh, materjal ta' pakettar u sustanzi oħra illi jintużaw fil-qasam veterinarju u anki smoħra. Għanna kwistjoni ta' diversi, fuq diversi livelli. Issa riċerka ed assir u ed kopri qasam pjuttost wiesa. Il-lista ħarija ta' kriterji trid tiġi approvata meta tqis l-aspetti kollha. U allura se jkolli nitlob il-pariri ta' esperti u speċjalisti f'dan il-qasam u jiena determinat li niġi lura lejn din il-kwistjoni hekk kif jiena nitallem aktar dwar is-sitwazzjoni. E, naħseb ikun irresponsabbli minn ħatijaj illi nagħti tweġiba meta dni ma tħalċ f'ċertu dettal fil-kwistjoni ċertament jeħtieġ li konsidraw karakteristiċi komplessi ta' sustanzi, għaliex hawnhekk għandna varjetà sħiħa ta' sustanzi. Kollega Buzoj, jekk joġbok. Rajt il tweġibit mill-kwestjonarju li bad bil-miktub u rajt li waħda mill-prioritajiet hija li tappoġġa l-isforzi li s-sistemi tas saħħa jkunu iktar effiċjenti biex bekk ikun hemm kura tas saħħa ġusta li ċittadini kollha u fl-istess ħin ikunu sostenibbli finanzjarament. Kontent li rajta. Dan id-dibattitu pubbliku fuq dan is-suġġett huwa marbut mal-prezzijiet u kwistjonijiet budġetarji. Iżda ma nix ninsew li l-terapiji innovattivi tejbu riżultati tas saħħa u jwaslu benefiċi indiretti per pereżempju frankara sistemi tas saħħa tagħna u kisbit ta' produttività. Barra minn hekk l-aċċess mhux indaqs għal dawn il-kura tas saħħa huwa problema li għandna f'pajjiżi tal-Unjoni Ewropea inkluż tiegħi. Kif ħajkun hemm investiment tal-kura tas-saħħa kif ħajt b'mod xira fir-rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni. X'inizjattivi tixtieq tmexxi biex bekk ikun hemm aċċess indaqs għal pazjenti biex bekk intejbu riżultati tas-saħħa. Grazzi. Komissarju nominat. Innovativas teknologijas. technologijos. Fit-terapiji innovattivi u t-teknoloġiji ta' trattament innovattivi għandhom jiġu valutati bluzu tal-metodi ta' valutar tal-innovazzjoni. Ta' bilħa l-innovazzjoni għanda prezz mus maħħa. Xej ma jġib xejn u għalek irridu nistaqsu l-industrija għalfejn temes ċertu prezz għall-innovazzjoni. Iżda l-innovazzjoni għanda timxil qoddim u rrid ikollna kumitati għal valutazzjoni tal-innovazzjoni. Għanna dawn il-kumitati fiħdan l-istati membri imma għandna problema fir-rigward il-metodoloġija tal-valutazzjoni tal-innovazzjoni Rrid ikollna metodoloġija eh, uniformi għal litwanja latvija Spanja u ikonna valutazzjoni uniformi, mux differenzi kollha l bħalissa. Fuq l-aspet finanzjarju li semmejt, Ovvjament aħna qed niffaċċaw mekkaniżmi ta' finanzjament differenti għal farmaceutiċi f'stati membri differenti. Mill-esperjenza prattika tiegħi nista' nistqar illi aħna nistgħu nifrankaw il-flus jekk ikonna regolamentazzjoni iktar effettiva tal-mediċini ġeneriċi. Nistgħu nifrankaw eċiren ta' miljuni ta' euro. Umbat il-flejjes minn flok nistaw indaħluhom fond konġunt u mbagħad nistgħu naqblu mal-industrija illi nistgħu npumpjaw dawn il-flejjes u ndaħluhom fiħdan l-innovazzjoni u l-industrija minnaħa tagħha twiet li ser tagħmel innovazzjoni u tmexxi l-affarijiet il qoddim Dawn huma taħdidiet possibbli marbut ovvjament ma' sussidjarjetà tal-Istati membri li l-Unjoni Ewropea ovvjament ma tistax tindaħal fil-dan l-ambitu ta' sussidjarità ma hija kwistjoni li tittissolva. Grazzi, Sur Paolucci. President, kummissarju nominat, jgħatawn? Għandek raġun, il-ħala tal-ikel tatħamir il-wieċ. Fl-Europa kull sena jinħlow 180 kilo ta' ikel għal kull persuna. Fl-2020 din iċ-ċifra se tiżdied b'40 fil-mija l l llum il-ġurnata hija pjaga reali fejn għandna obezita ma mill-banda l-oħra mbagħad għandna biljun ruħ qed mod bil-ġuħ, riżorsi limitati, l-ilma u r-raba l-ewwel qabel kollox minħa l-oħra għandna ħala kbira u mill-banda l-oħra mbagħad m'għandniex azzjoni politika. Jiġifieri l-inizjattiva tal-karitajja tajba imma l-Ewropa tagħmel iktar. Żewġ mistoqsijiet preċiżi. Minn xhur issa sħaħ il-komunikazzjoni tal-Kommissjoni ġiet blukkata fuq il-kostruzzjoni ta' sistema tal-ikel Ewropea u sostenibbli. Din jista' jkollha rwol determinanti fl-azzjoni politika minnaħa tiegħek ovvjament. Lest tressaq din il-komunikazzjoni broadmap ċara b'soluzzjonijiet konkreti qed tibbenja ruħek biex twessa l-proposti leġislattivi li jista' jwaslu għal approċċ unitarju biex jisolvu dawn il-problemi individwali xi kultant. Grazzi. Il-Komissarju nominat. Neabejotinaj, kaj kalbame maistas. Memx dubju li meta nitkellmu dwar il ħala tal-ikel, qed nitkellmu dwar fatti li ħamru n-nawiċna. Fuq dan l-użu irresponsabbli tar rizorsi hemm bżonn nieħdu miżuri urġenti ċar ċardan. Ħan nindirizza r-reviżjoni tal- dan regolament mill-bidunet u aħna obbligati issa nagħmlu r-riażami ta' kull tip ta' leġiżlazzjoni, regolamenti, komunikazzjonijiet sabiex bekk naraw li huma l-prioritajiet u fejn jinsabu. Din hija l-iskeda li qed nagħmel jien ma nistax nagħmel wedid fir-rigward il-proposti leġislattivi għax ħanaħdmu bħala kulleġġ fih dan il-Kummissjoni, iżda ovvjament id-diskussjonijiet ser ikunu miftuħa kemm bejn il-Kummissjoni, il-Kumitat, kif ukoll fih dan il-Kummissjoni. Aħna ser niddiskutu l-aspetti rilevanti kollha u nista' nsarraħlek rasek li jiena ħanaħdem bruħu ġisbi. Grazzi. Il-President, grazzi. Issa għandha l mikrofonu għal kellima fit-tielet round imresqin mill-Kumitat Agri u nibda billi ngħaddi l-mikrofonu l-ewwel nett sur Herbert Dorfman. Iva, grazzi, kummissarju nominat, Iva, qiegħed hawnhekk. Għandi mistoqsija fuq is-saħħa. Fl-2007 l-Kummissjoni resqet proposta sabiex tħares lejn il-kumpaniji żgħar li jkunu jħadmu inqas minn 10 impjegati biex bekk ma jkollhomx obbligi mitfuqa fuqhom fuq rigward il kundizzjonijiet tal-iġene l-HCCP. Din hija xi ħaġa li ma ġietx attaċċata mill-Kunsill u fil-programm Refit ġiet irterata minkejja li nemmen li tkun tajba ħafna utli li dawn il-kumpaniji żgħar naħħulhom il-pis minn dawn l-obbligi tal-HACCP. Inti bħala kummissarju, l estressa proposta jew inkella kif ħat indirizza din il-kwistjoni. Kummissarju nominat. Iva, fir rigward li ġene, bżonn ta' miżuri kemm mal kumpaniji żgħar kif ukoll il-kumpaniji kbar. dana kollu, il-miżuri dejjem għandhom jiġu applikati Xi kultant kumpanija żgħira li tkun tħaddem tlieta min-nies tista' tipprovdi l-ikel pereżempju għal kindergarten għal skola tan-nuna. Jekk indajfu l-standards ta' din it-tip ta' kumpanija jkollna kwistjoni importanti, kwistjoni li tħabbinna rasna mhux ħażin għax ħafna tfal jistgħu jiġu affettati. Immaġinaw persuna waħda li tkun taħdem fil-kċina, ta' skola tan-nuna, u ikolla eh, subajan fettat. infettat tmiss l-ikel u tinfetta l-iskola kollha bi stafilokokkus. Emma affarijiet li jistgħu jiġi reveduti ovvjament, iżda rridu noqogħdu b'sebgħinejn hemm ħafna leġislazzjoni li hija xogħol doppju tipprovdi ħafna affarijiet doppji u għalhekk hemm bżonn nirfinaw dan l-affarijiet u nsibu soluzzjoni eh, veloċi u rapida. Imma fl-standards tal-iġene u l-iġene ġenerali jkun irresponsabbli li ndajfu l-standards li għandna. F'pajjiżi Kien hemm każijiet fejn ċertu kien hemm numru ta' tfal li mietu minħabba interventi ta' dan it-tip, u għalhekk din hija kwistjoni delikata ferm. Il-President, grazzi, issa ngħaddi l-mikrofonu lill kollega Ġufrida. Grazzi President, merħba kummissarju nominat edawn inti sħat kif is-saħħa huwa ġid tal-soċjetà li hemm bżonn intejbu l-effiċjenza u l-aspetti ta' prevenzjoni. Bħalma nafu hemm relazzjoni sfiqa ħafna bejn il-benessri tal-annimali u s-saħħa tal-bnidmin. Tantu vera 70% tal-mart infettiv huma komuni bejn l-annimali u l-bnedmin. Għal daqstant m'hemmx dubju li l-ħarsin tal-annimali fit-trobija tagħhom hija ewlenija x'miżuri fil-futur ħajkun hemm għal prassi zooteknika tal-futur. Inti sħat kemm huwa importanti li jkun hemm użu iktar responsabbli tal-farmaċi u tal-antibiotiċi. Inti kif ser twassal salvagwardi fi pajjiżi terzi, per eżempju ċina, fir rigward is-saħħa pubblika u anki l-kompetizzjoni inġusta biex bekk nevitaw dawk l-annimali li jistaw ikunu fraselajn fir rigward il-firxa ta' mart fuq il-bnedmin specialment. Kif nistaw ikonna miżuri li itaffu l-uġieħ li ġarbu l-annimali meta jiġu eh, mibaw tal-qatla. Grazzi. Tajp ixtiesu. Komissarju nominat. Iva, ta' bil-ħaq L-annimali ta' kull ta' sekwit ibatu kemm meta jkunu qegħdin jiġu trasportati jew inkella jintbatu għal qatla. Fil-każ tal qatla tal-annimali fil-biċċeriji eh, hemm ċertu tradizzjonijiet u drawiet anke reliġjużi xi kultant u dawn għandhom jiġu rispettati. Madanakollu il-benessri tal-annimali huwa soġġett sensittiv ferm għalija. Fir-rigward il-pajjiżi terzi, palma sejmejt inti, meta konta tinħejji ruħi għal dan il-smieħ, diskutejt din il-kwistjoni mal-kollegi tiegħi. Kont interessat nitgħallem illi l-ispezzjonijiet veterinarji tagħna jistgħu jiġu organizzati f'pajjiżi terzi li jkun jixtiequ jimportaw prodotti fl-Unjoni Ewropea. U speċjalisti Ewropej hemmhekk jistgħu jiżguraw li l-standards ikunu sodisfaċenti għandhom id-dritt ukoll jimblukkaw l-importazzjoni jekk ikun meħtieġ. Meta nitkellmu dwar inflazzjonijiet u mart jew fatturi perikolużi oħrajn marbuta mal-importazzjoni tal-ikel, irridu nkunu nafu li l-importazzjoni tista' tiġi blokkata. Pajjiżi terzi ma jistgħux ikasbru l-istandards tagħna, bl-ebda mod għandu jiġi permess li jkun hemm importazzjoni ta' mart perikolus fl-Unjoni Ewropea, għax dan jista' jkollu konsegwenzi traġiċi ferm. Nafu li l-epidemiji eh, jinfirxu bla eda fil-dinja globali, anke fir rigward ir-reżistenza anti mikrobika din hija importanti imma għandi żewġ minuti biss u lest niddiskuti din il-kwistjoni miegħek iktar tard. Grazzi, issa l-kollega Paulsen. Grazzi, ħafna President, Kummissarju nominat, merħba. Ħan ripeti żewġ stqarrijiet li kellima qabli għamlu. L-ewwel nett l-użu tal-antibiotiċi jew inkella żewġ terzi tal-antibiotiċi huma ntużati fil-mediċina veterinarja. Il-parti kbira tintuża bħala profilassi għaliex dak li ma jkunx jaferabbi l-annimali sew u 70% tal-mart ehm, ta' dan it-tip huwa zoononiku ġifieri fl-annimali. Għalhekk darba wara l-oħra l-Parlament talab li jkun hemm proposta għal liġi ġenerali fir rigward il-benessri tal-annimali tal fl-Unjoni. Il-proposta ġiet aċċettata mill-Kommissjoni fil-strateġija tal-protezzjoni tal-annimali tal li hija nfurzata bħalissa. Għalek il-mistoqsija tiegħi sempliċement għalik hija din. Ħat iżgura li din il-liġi tibda titħol fis-seħ u titħol fis-seħ f'mod raġonevoli, fi żmien raġonevoli, il-kummissarju nominat. Sa fejna fien, hemm studju li qed jittejja bħalissa biex tinstab tweġiba dwar regolament legali ġdid u x'meħtieġ f'dan il-qasam. Jiena personalment nemmen illi l-benessri tal-annimali hija kwistjoni sensittiva u għandha tiġi regolamentata mod xira legalment. Dik l-opinjoni personali tiegħi. Imbagħad ovvjament ħanirċievu r-riżultati tal-istudju u niddiskutuh dan il-kulleġġ tal-kummissari. U jkun hemm proposti fuq leġiżlazzjoni ġdida. Però din hija deċiżjoni tal-kulleġġ kollu kemm hu mhux individwali. Il-pożizzjoni personali tiegħi hija waħda ċara. Neħtieġu nsibu soluzzjoni biex bekk inħaffu l-pass tal-twetti ta' riżoluzzjoni ta' dawn il-problemi li semmejt. Il-President, grazzi l-Onorevoli Zullo. Grazzi. lek kummissarju nominat, nixtieq norbot ma' dak li qed inti fil-bidu tal-preżentazzjoni tiegħek. Inti bdejt il diskors tiegħek billi għat li għandek qalbek is-saħħa tan-nies li tixtieq tippromovi azzjonijiet biex titjib il-ħajja u lejxin ta' dak li jkun. U li jkollna ħajja f'saħħitna. Tinvesti fil-prevenzjoni u fi stil ta' ħajja sostenibbli. Jien nixtieq nistaqsik fuq suġġett eh, speċifiku, junk food. Dan it-tip ta' ekel ikollu influenza negattiva kemm fuq il-benestri, kif ukoll is-saħħa, kif ukoll fuq livell ekonomiku. Għax hemm kuri meħtieġa marbuta ma' din il-problema. Ġifieri merba bihom l-inizjattivi biex ikun hemm stil ta' ħajja f'saħħitna, imma ċertu pajjiżi morru lil hinn minn hekk u qed jadottaw azzjonijiet leġislattivi biex eh, jipperswadu lil dak li jkun jikkons ma' dawn it-tib ta' ekel. Inti Eh, lest titħol fuq dan ir-rigward u turessaq dan it-tip ta' azzjonijiet li ma strumenti jistgħu jiġu adattati. Inti semmejtu ma li huma. Ixtiesu li ligu prevenzju? il komissarju nominat, il-prevenzjoni tal-mart mhux infettiv għandu rwol importanti x'jaqda. Hawnhekk dan jorbot ma' stil ta' ħajja u dieta b'saħħitha. Dan għandu jibda minn fażi bikrija, mill-skajola tannuna, nuna mill-iskejjel primarji, għaliex ma jistawx nbidlu l-vizzi u l-imġiba ta' dak li jkun wara. Il-ġestjoni tal-fatturi ta' riskju importanti ħafna koll l-abbuż tal-alkohol, tabak, użu eċessiv ta' zokkor, Dawn kollha importanti u hawnhekk il-programmi li jgħinuna nġestu u nikkontrollaw il-fatturi ta' riski fl-istati membri qegħdin hemm iż daħna bħala Kummissjoni nistgħu nħeġġu l-istati membri li jirreferu għal programm Ewropew u joħorġu ċertu proġetti. Anki l-fondi Ewropej jistgħu jintużaw għal finanzjament ta' dawn il-proġetti. 3% biss bħalissa tal-fondi edin jiġu allokati għal prevenzjoni, dan ovvjament mhux biżejjed u għandna bżonn inħeġġu lill istati membri ikollhom aċċess għal fondi strutturali għal finanzjamenti tal dawn it-tip ta' programmi ta' prevenzjoni. Nistgħu niddiskutu dawn il-kwistjonijiet matul il-semestru Ewropew għandna bżonn ġabra ta' programmi biex nħeġġu lill-istati membri joħorġu miżuri intensivi fil ġdida kontra dan it-tip ta' mart mhux infettiv. Grazzi, issa l kollega Moj. Mela, ċittadini konsumaturi Ewropej qed ikomplu ma jkunux jafu għaskapitu ta' saħħithom qed jieklu. Fl-Ewropa fuq kollox l-Italja qed ikomplu jitlu minn pajjiżi terzi alf u derivati GMO li jidħlu fil-katina tal-ikel tagħna fil-bejjem u mbagħad fuq il-platti tagħna. U għalhekk għal ħarsin ta' ċittadini tagħna u s-saħħa tagħhom mhux aħjar li jkollna tikket jar iktar trasparenti li tqisu wkoll il-kontaminazzjoni bi żball jew b'inċident fir rigward dqiq u l-ingredjenti ġejjin mill-GMOs anke fir rigward l-ingredjenti li jinġmaw fl-organizmi anke GMO mingħajr ma jkun hemm evidenza xjentifika tal-konsegwenzi li jista' jkollhom fuq is-saħħa tal-bniedem. Ma tħassibx li għandu jkun hemm rieżami fuq livell ta' kontaminazzjoni ta' 0.01% li hemm fl-Unjoni Ewropea fir rigward it-TTIP. Ma taħsibx li għandu jkun hemm eh, mod kif namlu tajjeb għal dan id-distak li hemm biex bekk ma jkollniex mowġa ta' GMOs bla kontroll fil-swieq tagħna mingħajr ma hemm evidenza xjentifika fuq is-sikurezza tagħhom. Grazzi. Tajb, ixtiesu ix esmies dis Il-Komissarju nominat. Probabilment il-koll naqblu li l-iktar ħaġa importanti hija li kun hemm evidenza xjentifika soda u tajba. Imbagħad irridu nafdaw l-indipendenza ta' dan il-studju xjentifiku, tal-evidenza xjentifika jekk ikun hemm finanzjament mill-industrija jista' jkun hemm abbuż Fil-kas ta' direttiva ta' tabak, per eżempju, rajna pubblikazzjonijiet li tabak mhux ta' detriment tas saħħa eccetera, unbat niprofaw naraw eżattament x'evidenza xjentifika hemm, imma dan ma jkunx evidenza jkun biss propaganda ġifri rridu b'sebajnejn għall dipendenza tal-evidenza xjentifika biex bekk ikunu affidabbli biżejjed. Barra minn hekk għandna wkoll il-Codex Alimentarius fejn aħna kodifikajna r-rekwiżiti li ma jistawx jiġu eh, evidenzjati b'evidenza xjentifika oħra dawn irridu jiġu implementati fil-prattika. Per eżempju fuq kwalità baxxa tal-ikel, irridu naraw li ma sistema ta' kontroll għandhom l-Istati membri għal prevenzjoni ta' dan u xi tweġiba Ewropea nistgħu noħorġu biha eventualment. Iżda din hija kwistjoni taħraq ħafna bħalissa kurrenti u rridu neħdu miżuri sabiex bekk nilqgħu għaliha u jkollna valur miżjud fuq livell Ewropew ukoll. Dejjem bid-dialogu ma' istati membri. Grazie e adesso cominciamo l'ultimo gruppo. Grazie, nibdew bl-aħħar round ta' mistoqsijiet ħajamluhom dawn mistoqsijiet il-membri tal-Kumitat Envi għal darboħra. L-ewwel kellim, il-kellim l-Onorevoli Claudio Tanasescu. Grazie President. Komissarju nominat, it-tuberkulożi toqtol daqs 1.3 miljun ruħ fis-sena madwar id-dinja. Stati membri l-ġodda qegħdin jintlaqtu mill-firxa ta' tuberkulożi l-iktar minħabba illi hemm tip illi jirreżisti l-mediċini dan huwa kompitu tal-gvernijiet nazzjonali iżda l-istati membri mhux dejjem setaw jindirizzaw din it-teddida transkonfinali. Azzjoni kooperattiva fuq livell komunitarji hija komunitarju hija meħtieġa sabiex inrażlu inrażnu l-epidemija l-iktar meta nikkonsidraw x'dara bil-Global Fund u kol il-forum ta' mediċini reżistu TB. Il-trattament tagħhom jiswa daqs 400 darba aktar meta mqabla ma' trattament standard ta' tibi. Wieħed minn kull tlieta tliet każijiet jiġu trattati b'suċċess fl-Unjoni Ewropea. Kummissarju, nixti nistaqsik inti bħala kummissarju. Jew l-Kummissjoni Ewropea ħataraf it-tibi bħala teddida serja tas-saħħa transkonfinali u tieħu miżuri xirqa sabiex tiżgura li din l-epidemija fl-Unjoni Ewropea tkun imrażna kontrollata grazzi. pripažinti infekcijas kaip epideminės ar pandeminės, tam yra nusatytos griežtos taisyklės. Li narfu infekcijoni bħala epidemija jew pandemija, aħna biex nagħmlu dan irridu nibbażaw ruħna fuq regoli speċifiċi. Jiena m'iniex speċjalista tal-qasam, irrid naqra regoli ma jkolli nammetti li n-numru ta' każijiet ta' tipi ta' tibi illi jirreżistu l-mediċini eh, jgħat jizdiet u għafat u għet jinfirex u koll, il-katit għet jinfirxu fil-pajizi. Minnaħa nistaw inħedġu l-gvernijiet nazjonali biex jittrattaw l-iktar gruppi soċjali vulnerabli li l-iktar jeħtieġu lajnuna tagħna, per eżempju, dawk li abużaw mill-alkohol midroga li huma parti minn dawk l-aktar vulnerabli fis-soċjetà. Dawk li jinsabu f'kundizzjonijiet ta' ixin diffiċli u koll. Il-problema hija li ma jirċevux trattament sistemiku, jibqaw jifqu jużaw il-medicini aħna rridu natu appoġġ soċjali, rridu natu għom ikel, kura, apparti trattament, għalix inkella mu sensibu tarf tal-problema, ili niprofa nsib tarf għajjena din il-problema, għalek irridu nindirizzaw, irridu għamlu l-mistoqsija li l-istati membri, xanna nieqes. Mux bissi trattament mediku, imma appoċ jħor, jek trattament mediku, Jekk persuna juża trattament mediku għal ċertu ammont ta' żmien u mbagħad jieqaf u mbagħad jarġa' jew trattament din persuna tiżviluppa forma li tirreżisti il-mart u dawk huma l-persuni li jferxu il-marda hija problema serja l-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa qalet illi din hija priorità tagħha jekk intom tikkonfermaw il-nomina tiegħi bħala speċjalista fil-qasam mediku naturalment ħanaħdem f'dan is-settur ħanamlu punt relevanti u naħnaħdem dwaru iżda rridu naraw jekk nistgħux nikkunsidraw din l-infezzjoni bħala epidemija. Grazzi, issa naddu l-kelma lill-Onorevoli Giske. Grazzi, President. Komissarju nominat tabib Andrew Kajtis Is-sistema Ewropea tas-saħħa qed tiffaċċa sfidi kbar l-iktar meta nqisu in-naħa tal-ispejjeż. Iż-żieda fil-benefiċċji f'termini ta' spejjeż tista' ittejjeb is-sistema. Madan ukoll l-użu ta' teknoloġija moderna fis-settur tas-saħħa qed jaqa' lura meta nqablu mal-bosta setturi oħrajn fir rivoluzzjoni digitali, x'ti progress jista' jkun hemm f'dik li saħħa elettronika fil-fema tiegħek x'passi speċifiċi ħatiħu biex tiżgura li jkun hemm interoperabilità tas-sistemi elettroniċi tas-saħħa. Ukoll tingħata prominenza lil dawn is-sistemi elettroniċi tas-saħħa. Jiena kuntent immens illi fost l-10 prioritajiet ewlenin tal-Kummissjoni l-Ewropa Digitali għandha posta wkoll. Is-saħħa elettronika. Kura tas-saħħa mobli f'dan is-settur iva għandhom futur. Naħdmu jekk naħdmu mal-industrija, ma' xjentisti, nistgħu niddiskutu dawn il- possibilitajiet, per eżempju li kollok applikazzjoni fuq il-mobile. Ħalli il-kardiogramma wieħed ikun jista' jibata direttament lil ċentru tal-kura tal-problemi tal-qalb u jgħid iva għandek problema mill-ewwel dak il-ħin għandna problemi mifruxin fl-Ewropa, għandna moviment ta' persuni fil-pajjiżi tagħna u nistgħu naħdmu b'dan il-mod għaliex le nistgħu noħolqu impjiegi. Il-kura ta' saħħa diġitali minna jistgħu jigwadanjaw iċ-ċittadini tagħna. Fil-kuntest ta' semestru Ewropew, irridu wkoll naraw kif l-istati membri qegħdin jimplementaw il-pjanijiet tal-kura ta' saħħa tagħhom għandna il- riċetti elettronici per eżempju servizzi elettroniċi oħrajn li diġa qed jaħdmu tajjeb. Iżda il-problema hija li l-istati membri ma tantx jikkomunikaw sew bejniethom imbagħad għandna il-problema tal-programmi illi mhux qed jaħdmu flimkien. Għanna daqsxejn ta' għedġuġija ta' programmi irridu insolvu dawn l-ostakli. Irridu sistema li taħdem aktar ħarir, sistema interoperabli fejn l-istarijiet differenti jkunu jistaw jinġabru fl-imkien, jaħdmu fl-imkien, jiġdu l-istess ħabel. ċaħġa tassew importanti għalija pala kirurgu tal-qalb illi tant ħdimt bit-tammir elettroniku. Kwistjoni importanti u ħanaħdmu dwarha Iva. Grazzi, il-kollega Kadenbach. Kummissarju nominat. Mart kroniku, mhux kuntaġġuż, id-diabete, mart ta' ċirkolazzjoni, tal-qalb u l-kanċer. Din jizdiedu fl-Ewropa. 86% tal-imwiet huma kkawżati minn dak li semmejt u 80% tal peace minħabba l mart fl-Ewropa u xinejdu dwar id-dużugwaljanzi fil-kura tas saħħa. Hemm bżonn ta' impenn politiku akbar fuq livell Ewropew. Fil-linji l-gwida l-ġodda tal-President il-ġdid is-saħħa hija valur minna nifisa imma fuq livell aktar baxx meta mqabla ma' affarijiet oħra. Irridu li saħħa titjieb termini ġenerali rridu niġġieldu il-mart kroniku u l-pożizzjoni ta' din tal-mart kroniku għandha tkun aktar olja fuq l-aġenda tal-Kummissjoni. Kif se tiżgura li l-azzjonijiet tal-Istati membri fis-semestru Ewropew jittieħdu u kif qal il-Kummissarju jkun hemm aktar investiment inti ħatkun imsieħeb impenjat flimkien maħna ħalli jkun hemm aktar arfin dwar is-saħħa. Grazzi għal mistoqsija tiegħek. Kiku, ikonna skambju ta' femmit, jiena l-lum nejdilkom li użajt tlet kelmiet prevenzjoni, promozzjoni, protezzjoni. Spiss meta nisma personalitajiet pubbliċi jitkellmu huma jaħsbu li dawn it-tlet kelmiet ifissru l-istess. Le, żgur li le. Dawn it-tlet kelmiet jostru ħafna tekniki differenti u strumenti differenti li jiġu espressi f'linji ta' politika differenti. Jiena ma nafx bi gvern wieħed fejn il-Ministru tal-Edukazzjoni, il-Kultura, l-Ġustizzja u l-Affarijiet Soċjali mandu ma jkollu xejx jaqsam ma' kwistjonijiet ta' saħħa. Il-koll jaħsbu kif jistaw inaqsu diskriminazzjoni soċjali, differenzi soċjali. Iridu jikkontrollaw il-koll ir-riski il koll ir riski ta' tas saħħa irridu iżidu ir-riżorsi tas-saħħa. Riżorsi tas saħħa Rizorsi tas saħħa jirrappreżentaw l-ikbar investiment għall-umanità jifisru ħafna aktar mill-investimenti tal-bankiera u bekk jiena meta nara xinu ma l-għaxar impenji kumiex marbutin mal-politika digitali, mal-linji ta' politika tax-xogħol, mal-swieq ġusti. F'kolla nistgħu naraw xi elementi li għandhom x'aqsmu mas-saħħa, nista' nassigurakom li jiena ħan prova nikonvinċi l kollegi l-komissarji sabiex nadottaw pakket ta' strumenti ta' odot. Il-mistoqsija li jinti għamil ta' tassew mistoqsija tajba. Jekk il-koll insibu ftejim li dawn l-odo, dawn l-istrumenti għandhom jiġu implementati b'mod ugwali fl-istati membri kollha fuq bażi ugwali aħna iva innaqsu l-ispejjeż tas-saħħa għaliex in-nies jimirdu dejjem anqas. Aħna irridu namlu l-almu kollu tagħna, irridu nifmu illi ħafna persuni qegħdin jitilfu ħajjithom fi stadju ta' sew bikri lest li naħdem hawnhekk. Il-kollega Gardini issa, grazzi President, sur Kummissarju nominat, ninsab hawnhekk. L-ewwel nett, xtaqt nerġa' nagħmellek mistoqsija, tista' tagħtina d-definizzjoni tiegħek ta' konsumatur marraf informat mhux weda imma definizzjoni issa l-indikazzjonijiet Eh, nutrizzjonali dwar is-saħħa li jingħata sew importanti kif taf bżonn ta' provi xjentifiċi jistgħu jidru fuq it-tikketjar dejjem jekk ikun hemm awtorizzazzjoni minn qabel min naħa tal-Kummissjoni u l-kriterji xjentifiċi huma tassew stretti l-iktar dwar l-indikazzjonijiet tas-saħħa illi jsiru mill-aġenziji mill-Aġenzija tagħna l-EFSA Awtorità Ewropea għas-Sikurezza tal-Ikel li qed titlob eh, illi ikun hemm provi daqshekk rigorużi li huma bħal dawk tal-mediċini jiswew ħafna flus. Iktar minn ħames elf euro biex jiġi mħejji dossier u dan jinjora daqsxejn lill-SMIs u jagħmlilhom il-ħsara. Inti ħadd indirizza din il-kwistjoni fir-reviżjoni tar-regolament nixtieq nistaqsik jiena għaliex inkella aħna nieħdu l-impressjoni li l-leġislazzjoni dwar l-ikel fl-Unjoni Ewropea qed tikkastiga tagħmel ħsara l-SMEs, il-produtturi fuq skala żgħira u anke lill produtturi tradizzjonali tagħna, l-produtturi fuq skala nazzjonali. Grazzi. Ħannuża terminoloġija medika jekk tippermettili biex natik it-tifsira ta' konsumatur informat quantum satis, terminu mediku li applika hawnhekk. Quantum satis, kemm tista' ma sabiħa vera? Irrit ikun hemm informazzjoni kemm hemm bżonn. Irridu nsibu il-bilanċ dejjem kemm hemm bżonn mhux wisq, mhux ftit ikun hemm informazzjoni meta ikollok tikketta fit 28 lingwa differenti, kollox miktub f'tip arqija, huwa diffiċli li wieħed jaqra. Nuċċali tal-qari lanqasu biżejjed, plenti, u tipprova taqbad irkaptu ta' xem miktub b'tipa daqshekk ċkejkna u naħseb hemmhekk jintilef is-sens komun vera ma nistawx nevaluaw il-prodott il b'mod oġġettiv, l-istess japplika għal dan il-fliskun li għandi qoddimi. L-informazzjoni tista' tingħata mhux fuq il-karta biss, imma permezz ta' mezzi tal-informatika, mezzi elettroniċi fuq it-tikketta jista' jkun hemm indirizz ta' xi website fejn il-konsumatur ikun jista' jisib tarif najf li hemm ħafna pajjiżi qegħdin jippruvaw inaqsu l-użu tal-karta u qegħdin jagħmlu din iċ-ċaqliqa lejn dak kollu li huwa elettroniku. Naturalment l-istati membri jridu jadottaw il-leġislazzjoni meħtieġa biex kollox ikun legalizzat. Il-problema li semmejt inti hija serja mens iridu nitkellmu dwar it-teknoloġija moderna u l-potenzjal li dawn jiftħu, li dawn jagħtu għall-informazzjoni tal-konsumatur ħalli l-konsumatur ma jintilex dan l-ambjent, ma jkollux wis peace fuq spalleħ xjerfa. Grazzi, il-kollega Borzan. Grazzi tassew, President. Natuk merħba fil-komitat tagħna għandna ħafna sfidi li aħna qegħdin niffaċċjaw f'dik li saħħa. Per eżempju, numru dejjem jikber ta' mart, ta' obeżità, il-konsegwenzi negattivi kollha fost l-oħrajn wieħed mill-aqwa indikaturi tal-progress ta' xjenza medika u da kollu pożittiv jew marbut ma' din ix-xjenza huwa l-indikatur tal-żieda flajxin ta' dak li jkun. Wieħed jgħix aktar. Kollu omor itwal. Din iċċaqliqa demografika iġġib magħha sfidi ġodda għaliex aħna apart il-kisbit mediċi rdu nibqgħu responsabbli nużaw da kollu nixtieq nużaw b'mod responsabbli imma fl-istess waqt nibqgħu naħsbu dwar is-sostenibilità tas-sistema tas-saħħa. Issa, nixtieq inkun naf minn għandek. Inti għandek f'moħħok li tindirizza tindirizza din il-problema din il-bidla demokratika fis-sistema tas-saħħa u bkif. Għaliex hemm min forsi jista' jaħseb illi dan is-suġġett m'għandniex biss inħalluh fidejn l-istati membri, imma nibdew ukoll naħdmu dwaru fuq livell Ewropew għaliex le. Naqbel miegħek mija fil-mija. Irridu noħolqu il prekondizjonijiet ħalli konna valur miżjud ma ninterferux fis sussidjarjetà ta' l-Istati membri ma niksrux it-trattati. It-trattati li jistipulaw obligi ċari. Aħna naħdmu għabbażi ta' trattati. Madana kollu, nistaw nużaw ħafna strumenti, nistaw namlu koordinazzjoni, nistaw naqsmu bejnietna eżempji tal-aħjar prassi u nipruvaw nindirizzaw iskiel li niffaċċaw u noħorġu bazzjonijiet konkreti. Noħorġu bi kriterja l-evalwazzjoni aqwa tas sistemi tas saħħa Ek nistaw, avanzaw, ek nistaw nimxu l-qoddim. Intom tafu li l-Istati membri jistaw jieħdu id-deċiżjonijiet minn jeddum permezz ta' kooperazzjoni msaħħa fil-qasam tas-saħħa. Għanna dan il-kapitlu fi trattat dwar kooperazzjoni msaħħa, u iva dan huwa kompitu tal-Istati membri. Iżda f'setturi differenti, f'reġuni differenti u ma jistaw jisaxħu il-kooperazzjoni tagħhom fis-settur tas-saħħa aħna ma nistawx insolvu problemi marbuta ma martrari fistat wieħed biss, irridu niġbdu l-essas ħabel, irridu naħdmu fl-imkien, ma nistawx noħorġu b'kura medika transkonfinali urġenti weħedna, jek naħdmu għarrasna. Niftakar diskussjonijiet fil-Parlament Ewropew dwar l-Unjoni tas-saħħa ideja brillanti. Naħseb li għanna nidħlu aktar fid-dettal dwar din il-possibilità ta' kooperazzjoni msaħħa, naturalment hija l-għażla tal-Istati membri. Iżda ta' bilħaq. Fil-każ ta' mart kroniku, obeżità, aħna għanna nevalwaw fil-proċess ta' semestru Ewropew soluzzjonijiet ta' trattament in-house għal persuni anzjani, per eżempju. Grazzi. Il-kollega Kovacek għandu l-kelma. Grazzi, President, Komissarju nominat, aċċess għal kura tas saħħa ta' kwalità tajba u għad-dritt bażiku ta' drittijiet għad-ċittadini Ewropej u wieħed mill-prinċipji l-enin. Iżda di mhix realta realtà llum li naqsu diżugwaljanzi ta' saħħa kruċjali għad-ċittadini ħatiħu azzjonijiet konkreti u mirati fuq livell Ewropew sabiex taċċerta li l-aċċess għal servizzi ta' kulla tas saħħa mill-prevenzjoni għat trattament liktar għal pazjenti b'kondizzjonijiet kroniċi, onkoloġiċi u martrari tfal li huma friskju ta' esklużjoni soċjali ħadd involvi is-soċjetà ċivili u laqdiet ta' soċjetà ċivili bħal laqdiet tal-pazjenti f'dan il-proċess xi ħaġa oħra, Kummissarju. Inti qed illi l-prijorità tiegħek hija l-prevenzjoni prevenzjoni f'konformità ma' interess kbir minnaħa ta' soċjetà lest li tibda studju ġdid indipendenti dwar l-influenza ta' radjazzjoni fit-tamir ta' telekomunikazzjoni u microwaves fis-saħħa tal-bniedem l-iktar dak li huwa mart onkoloġiku tal-qalb u endokrinali. Grazzi.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 nitfadaw fuq is-sitwazzjoni attwali, neħtieġ data speċifika. Irrid nidħol fil-kif. Issa trattament ta' mart, l-iktar mart rari. U mart illi għandhom u orf. Irridu neżaminaw id-direttiva tal-kura ta' saħa transkonfinali xi drabi ikonna il-kura medika un mbagħad ċertu ċentri ta' referenza it-tfal ikunu jistgħu jiġu kurati Għanna ikonna ftit kazijiet ta' dan it-tip ta', ta, ta din il-marda rari. Bat irridu naraw jekk hemm xi referenza, ċentru ta' referenza f'xi pajjiż u l-itfal nibotu hemmhekk hemm kwistjonijiet ta' fondi li rridu nsolvuhom. Il-problemi għanna nsolvuhom mod urġenti. Ikonna nsolvuhom mod urġenti u mod attiv. Grazie. E do la parola per l'ultima domanda. Grazie, l-aħħar mistoqsija. Għana il-kollega Marriott McGuinness. Grazzi, President. Grazzi l-Kummissarju nominat. Inti se tiret numru kbir ta' files. Post dawn se jkollok ir-reviżjoni tal-leġislazzjoni ta' tamir mediku għal dan il-Parlament, is-saħħa pubblika, is-sigurtà tal-pazjenti u anke innovazzjoni f'dan il-qasam u aċċess għal prodotti huwa importanti ħafna bekk. Kemm tara li huwa kritiku dan il-bilanċ bejn dawn il-kwistjonijiet, x'inhuma l-prijoritajiet tiegħek għal dan il-fajl? Inti xtara li huma tjufijiet ta' sistema twali, partikolarment brabta mal-valutazzjoni tal-konformità u kemm huma importanti tamir mediku fl-approċċ ġenerali tiegħek għal aktar kura tas-saħħa li tkun intejba grazzi. Illum nistaw il-kol kemm aħna nimmaġinaw iċ-ċentri tagħna, starijiet tagħna tal-outpatients u oħrajn fejn hemmhekk ma jkunx hemm tamir mediku, mhix ħaġa possibbli din. Tamir mediku huwa essenzjali huma relevant immens meta nirreferu għal kif nimmodernizzaw is-sistemi mediċi tagħna biex ikunu aktar effettivi, aktar effiċenti, aktar mobli. Għajek hemm problema b'dan it-tamir, allura kif eh, jistaw it-tobba per eżempju jibatu tarif eh, dwar pazjent jekk pazjent jgħat per eżempju fl-albi? l-informazzjoni kif se tintbat minn ċentru fil-Litwanja għal ċentru ieħor. Dan kollu jorbot ukoll ma l-innovazzjoni fl-industrija. Innovazzjoni intelligenti fis-settur tagħna tas-saħħa. Għalhekk ngħid illi settur tas-saħħa huwa tant settur interessanti għaliex joħloq ħafna ġid anke għal GDP u dan huwa settur illi ehm, dejjem jara li kunem studji li jisiru f'dan is-settur un dawn l-istudji jiġu konsidrati. Jiena kont volut diskussjonijiet eh, f'dan il-qasam meta l-Presidenza kella eh, kienet fidejn il-Litwanja u nirringrazzja r-rapporters tagħkom għaliex huma kontrobixxew ħafna Dokmar Berent u Peter Liza daw kienu rapporti u rapporters li ħdimt maħħom u individwajna il-punti dajfa. Sar ħafna f'dan il-qasam, iżda tassew din se tkun kwistjoni relevanti u iva waħda li se nikkonsidra. Grazzi qabel xejn lill-kollegi għal mistoqsijiet li huma resqu u grazzi l-Kummissarju nominata t pgb tiegħu Issa nad l-kelma l-ura l-Komissarju nominat biex jala mandux aktar minn 5 minuti. Jek joġbok. Sur President, onorevoli membri tal-Parlament, ippermettu li nesprimi gratitudni tiegħi għall-opportunità li nkun preżenti hawnhekk illum fil-Kamra tal-Poplu tal-Ewropa. Jiena kuntent li aħna diskutejna kwistjonijiet li tant huma importanti għall-Ewropej. Is-saħħa u saħħa tajba hija xi ħaġa essenzjali. Batem ukoll is-sigurezza tal-ikel. L-Ewropa trid tkun minn ta' quddiem fid-dinja fl-oqsma kollha is-saħħa, is-sikurezza tal-ikel, is-saħħa tal-annimali u tal-pjanti huma loqsma fejn nistgħu nuru kif nistgħu nindirizzaw l sfidi li id-dinja kollha għandha qudiema. Bħala storiku nista' ngħid li l-Unjoni Ewropea hija l-aqwa riċetta għad-dinja dwar kif aħna ndirizzaw l-umanità brabta ma' gwerer il-mibeda u anki mart orribli ieħor. Pala mediku ngħid illi l-istandards tas sikurezza tal ikela ta' tas-saħħa fl-Unjoni Ewropea huwa l-aqwa eżempju għad-dinja kif aħna inħarsu is-saħħa ta' kull persuna. Pala politiku jiena ngħid illi il-kuluri kollha l-blu, l-aħmar, l-isfar, l-aħdar u oħrajn imorru tajjeb ħafna wkoll ma' kwistjoni tas saħħa Eżis membri tal-Parlament għalija li nkun deportat Litwan u membru parlamentari hija xaġa mazzjonali u t-tini ħafna jena. Sa minn tfuliti jena dejjem ħlomt li nkun hawnhekk meta kont qed niġri fit-tundra tas-Siberja. Però, issa, madwa s-serjetà il veritaji li kont qed noħlom għal ħajja aħjar, ħajjisbaħ, fejn nista' ngħin lill-bnedmin biex jgħixu ħajja ġusta u b'saħħithom. Eżis ħbieb jiena jekk intom taqblu niddedika xogħli bħala kummissarju għal poplu u għal ċittadini biex ikunu b'saħħithom u jkollhom ħajja ġusta nista' wetkom ħaġa waħda. Jien se naħdem se naħdem bisħiħ u se naħdem flimkien magħkom. Flimkien nistgħu naslu. Hawnhekk għandna l-Bibja tagħna, it-Trattat. Qegħdin taraw artiklu 16, paragrafu 9. Hawnhekk ngħidu li l-Presidenza tal-Kunsill ikun fidejn ir-rappreżentanti ta' stati membri għabbażi ta' rotazzjoni indaqs. Din kienet proposta tiegħi fil-konvenjenza Ewropea u din il-proposta edha hawnhekk l-element ta' ugwaljanza, situazzjoni indaqs, azzjonijiet indaqs għas-saħħa tal-Ewropa. Grazzi ħafna. Grazie Commissario per... Grazie Commissario. Talenti. weġit għal mistoqsijiet tagħna u talli wkoll ħarist il-ħin tas sistema ping pong illi ħafna drabi huwa ħin ristret fuq ċertu suġġetti nkunu neħtiġu aktar ħin biex nwieġbu, però dawn huma r-regoli tagħna u Ovvjament aħna minnaħa tagħna rispettajna dawn ir-regoli fis-smieħ tagħna. Kif taf inti ukoll se nħabbar issa li se jkun hemm laqa tal-koordinaturi għal valutazzjoni ta' smieħ illum bejn it-tlieta u l-erba' nofs wara mbagħad mal-koordinatur koordinaturi anzi nieħdu il-valutazzjonijiet rabta mal-wirja tijak illum f'din il-laqa f'dan is-smieħ. Grazzi l kulħadd tal-kollaborazzjoni tagħkom. Skużawni li kelli nuża naqra l-martell illum, però kien hemm il li nagħmel biex nasservaw il-ħin skont ir-regolamentana. Grazzi, nerġgħu niltaqgħu aktar tard.